Dear colleagues, I'm going to begin the meeting um, on... Kollega, se nibda laqa fil-ħin. Se namir raħberijiet issa tal-President. Umbat inkomplu. Umbat ikonna xiftit momenti qabel ma nivutaw. Nifem li ħafna nis issa se jibdew jaslu tart, pero nibda issa nibda bil-ħabarijiet tinkwetawx. Uh, Umbat eh, naf li n-nis jitħlu ftit ftit u allora nkun żguri li kullħat ikun wasal. L-ewwel nedda bidliet fuq l agenda Jekk jisimaw l-koordinaturi il-punt 18 ew liża fl-10 u kwart, mux fl-11 naqs kwart. Jekk il-koordinaturi jisimaw hekk joġobkom, eh, il-punt 18 fuq ew liża fl-10 u kwart mux fl 11 naqs kwart punt ġdid se jizdit fuq il-abbozz ta' rapport strategija digitali eh, fl-11 na eskwart. Eh, punt 11, 12 u 13 fuq il-pakket tal-ISIS f'Novembru, punt 19 fuq il-ħasil tal-flus fil-erba na eskwart flok fl-erba u nofs. Punt 20 fuq strategija Ewropea ġieti ġi kanċellat. U memx, u ek memx oġezzjonijiet għall-agenda kif modifikajnija, ma tiġi accettata. Il-presidenti għajt li mawx eh, eh, interpretazzjoni bil-Kroatu fost oħrajn anki l-Maltin, però aħna edinaw. Kostas kritikona su għal rapporter tal-opinjoni fuq il-kwittanza għal sena finanzjarja 2016, Eurojust, Frontex, etc. Il-Kumitat jappoġġa dawn ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat iva fil-kalendarju tal għata libe għal-2018. Il-vot fil-Kumitat se jkun fil-laqalimis fit-12 ta' ottubru il-Parlament eh, eh, irċeva abbozz fuq il-programm dan l-att ta' implementazzjoni ġi qassam mal-membri kollha tal-Libe fit-13 ta' Ottubru u skadenza interna eh, ġiet fissata. Jekk hawn xi ħadd jagħmel oġġezzjoni informaw is-segreterija qabel il-27 ta' ottubru. Kif kulħadd jaf, l-lum għanna vot elettroniku għatminja, nishtiq nizgura li kulħadd għandu il-karta tal-vot elettronika għal din il-votazzjoni. Għax il-votazzjoni kollha se jkunu elettroniċi. Kollegi, kulħadd jizom silenzju mux ta' nibda l-votazzjoniet sakemm sakemm verifika mal-koordinatur li kulħadd huwa lest. Senjora Wigstrom, point of order. President, nistiq neħu il-mikrofonu għal-minuta. Minix se niftaħ l votazzjonijiet issa, se niproponi vot ta' silenzju fuq is-sitwazzjoni f'Malta. Umbat wara ngħaddi għal-vot. Kollegi, mela, qabel ma ngħaddi għal-votazzjoni jiena sani verifika ma l koordinaturi li kulħadd huwa prezenti. Tinkwetawx. Nishti eh, li tatuni attenzjoni kif kulħadd jaf, kollegi, fis-16 ta' Ottubru il-ġurnalista investigativa Maltija Defni Karmona Galizja ġiet maqtula f'bomba tal-karozza. Silenzju għak joġobkom? E, dawk li daħlin issa għak joġobkom e, idħlu f'silenzju. silenzju. Din il-ġurnalista Defni Karwana Galizja ġiet maqtula f'bomba tal-karozza, kif kulħadd jafu l-kumitat għandu interess speċjali f'din il-kwistjoni aħna dawn kwistjonijiet importanti nittrattawhom. Dan din il-ġurnalista kella rwal attiv ħafna fuq l-informazzjoni għal ċittadini, speċjalment fuq il-Panama Papers. Dan huwa attakk kontra l-libertà tal-istampa u nixtieq niftaħ il-laqgħa tal-lum billi nagħmel minuta ta' silenzju eh, f'tifkira ta' dan. Grazie. Grazie, kollegi. Mela kollegi issa naddu għal votazzjonijiet elettroniċi. Nibdew bil-votazzjoni fuq Dublin. Is-Sinjora Wikstrom tixtieq tajt xi ħaġa fil-qosor qabel ma nibda qabel ma tieħu l-mikrofonu is-Sinjura Wikstrom eh, nixtieq niverifika mal-koordinaturi eh, biex jiżguraw illi kulħadd huwa preżenti u jekk hemm xi ħadd persuna assenti informawni. Grazzi President, kollegi. Aħna ħadna vjaġġ twil sakemm u naslu l-lum għal-votazzjoni, u anki l-lum għanna ġurnata twila u demna. Jina xtaqt niħu l-opportunità biex nirringrazzjakom il-koll mill fonta qalbi li tim kollu li ħadem fuq dan id-dossier minnajr il-ħidma id-dedikazzjoni u l-paċenzja ta' shadows u ta' teams tagħhom u il-kollegi eccellenti fis-segretarjat, fil-kummissjoni u anki fil-, kommissjoni servizzi legali tal-Parlament il-ma kondix nilħu dan li ħakna l-lum. Biex naslu għal dan il-vot, kellna biex namlu dan kellna 21 laqa tal eh, ta' Shadows, li huwa rekord. Eh, ħafna laqa tekniċi anki bej laqa u l-oħra, u jina grata ħafna li l-kollegi u rew rida biex jipprovaw jifmu l-opinjoniet tal-kollegi l-oħran kollha waqt illi kienu qegħdin jispjegaw jiddefendu l-pożizzjoni tal-gruppi tagħhom. Tana l-impressjoni illi l-Parlament illum jista' jitkellem bleħen wieħed qawwi u maqut illi għafat storiku u u nittamaw jista jispira anki l-konegozjaturi fil kunsel Jena kontenta li l ħakna dan il-konsens bħala risposta għal dak li għalu il-ċittadini fil-Eurobarometru u fejn is-70% ta' ċittadini għalu illi irridu li l-Europa twasal riżultati fuq il-migrazzjoni. U dana huwa il-bażi aħna nixtiequ naraw riforma pragmatika ta' dan il-sistema komuni ta' azil li se taħdem fil-prassi u ħatkun ġusta u nittamaw li l-lum eh, se nieħdu pass importanti u illi il kunsil jista' jiġi ispirat mill-spirtu ta' kooperazzjoni ta' <clears throat> pragmatika eh, u disponibli illi waslet għal dan, għal dan il-punt f'din l-istituzzjoni dal-ħodu. Grazzi lil kulħadd u nimxu issa għal votazzjonijiet. Grazzi signora li nixtieq nibda fil-vot. Jiena et nitkellem fuq il-traduzzjoni, fuq l-interpretazzjoni. Ħafna nies fir Repubblika Ċeka u anki ikunu jafux x'qed jiġri f'dan il-kumitat tista' tajdu minn qabel għax jiena bat messaġġ lil ġurnalisti ċeki qabel. Grazzi Sur Ċetowski. Eh, imħabba dan imħabba dan moment sensitiv natukom spiegazzjoni iktar tard tista' naraw għaliex mhux qed jaħdem il-streaming. Eh, issa e, inkomplu bil-votazzjoni. Anzi, suppost qed jgħidu li, l-interpretazzjoni hija preżenti hija hawnhekk qiegħda taħdem. U hemm l-interpretazzjoni biċċekk. Issa naraw u natukom ir-risposta. Għanna aħbar teknika iftakru li għall-artiklu 42 paragrafu 1 fl-emenda 965 eh, miktub li taqa jekk l-emendi l-oħrajn jiġu adottati. Mela nibdew issa għal-votazzjoni. U nibdew bl-emenda 110, 111, 112, identiċi. Nibdew b'dan l-ewwel vot votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni manuqa. Ma ddiċ, ma dewx dawn l-emendi. Signora Spinelli, mandekx il-karta? Mish qed taħdem u importanti li kolħat jivvota. Tista forsi tbiddel postok? Poġġi il-karta f'magna oħra. Tkun ħaġa tajba. Irrid niżgura li kulħadd qed jivvota llum. Kollox jaħdem issa? Il-kompromess numru wieħed. l lum skużawni għajt il-President, l-artikolu wieħed emenda 286-287 Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Kompromess numru wieħed, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromiss numru 2. Mela, il-presidenti il korreġiru, artikolu 2, kompromess 2, le. Skużawni, kollegi. Emenda 300, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Il-kompromess numru 2, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għadda l-kompromess. Kompromess numru 3, votazzjoni miftuħa. Il-paġna 17. Kompromess numru 3. il-vota, votazzjoni maluqa. Il-vota il-kompromess għadda. il-kompromess numru 4. Votazzjoni miftuħa. Pażla 19. Votazzjoni maluqa. Għadda l-kompromess. Kompromess numru 5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess numru 6. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Il-kompromess numru 7, il-paġna 32, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-kompromess għadda. Kompromess numru 8 dan huwa paġna erbejn, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kompromess għadda. Kompromess numru 9, paġna 41, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kompromess għadda. Kompromess 10, paġna 44, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess 11, paġna 45, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għadda kompromess 12 u kol, paġna 46 45 votazzjoni maluqa kompromess għadda kompromess 13 paġna 46 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għadda kompromess 14 paġna 48. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda, eh, kompromess 15, eh, l-istess paġna 48, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda, kompromess 16, Pażna 49 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda. Kompromess 17, paġna 49, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda. Kompromess 18, paġna 51, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda. Kompromess 19, paġna 53, votazzjoni miftuħa. votazzjoni marruqa. Għadda. Kommesso 20. Paġna 54. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda. Kompromess 21, paġna 55, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa Għadda. Kompromess 22, pażna 57. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess 23, pażna 58, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għadda. Kompromess 24, eh, paġna 59, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għadda. Artikolu 25, emenda 669, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. għaddit. Kompromess 5 u 20. Partna 60. Votazzjoni miftuħa. Emenda <coughs> eh, eh, il-kompromessa 25 għadda. emenda 720-721 identiċi, paġna 62, la votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddew. Kompromess 26, paġna 63, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda. Kompromess 27, paġna 67, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda. Emenda 769, votazzjoni miftuħa. Nikonferma amenda 769, il pagna 70. Kroati vota, votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 86, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 28, votazzjoni miftuħa. potenzjali marruqa. Għadda. Kompromess 29, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda. Kompromess 30, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda. Emenda 94, emenda 871 u emenda 872, paġna 83. U e, paġni anki 84 sa l-emenda 884. Il-votazzjoni miftuħa. Mela, l-emenda 4 u design sa l-emenda 880. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddew. Melissa għanna il-kompromess 31, paġna 89. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda kompromess 32, paġna 90. Votazzjoni mal-waqa. Għadda. Issa għanna zewċ di għanna xiftit emendi paġna 93 952-953-954. Kollegi, għamil zbaljajt il-President. Issa, mux sanaddu dawn l emend issa naddu għal kompromess 33. il pazna 92, votazzjoni miftuħa, kompromess 33. il vota. kompromess 33, pażna 92, votazzjoni għadu miftuħa, votazzjoni issa mal-luqa għadda. Skużawni, jgħati President, issa emenda 953, 54, 55, 56, identiċi, pażna 93, votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. Signora Stevens, għandek point of order. Għana laq il-vot l ewel Stenna ftit. Votazzjoni marruqa. Ma dewx. Signora Stevens. Skuzi, President. Nitlob skuza, Jina ma xtaqx ninterrompi l votazzjoniet pero għanna, inti semmejt il pagġna imma dana jirregwarda l-lista tal votazzjoniet tal-grupp tijak, mux l-istess bħal-vot tijaj. Uh, Għat naħolqaw l konfuzjoniet forsi l-aħjar ħaġa li ma tatinix il-numru tal pagġna Jina, il-presidenti għajt ma jina mkoċ għet nibbazaruħi fuq Eh, il-lista ta' soċjalisti. Jina xtaqt nevi tal-kommissjoni. Eh, mela okkolux, so mill-lum mill-lista l-qoddim se nibda namel il-numru tal-emenda biss. Emenda 957, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Emenda 958, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 97, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. amendi 960, 961, 62, 63, 64, identiċi. Votazzjoni magħluqa, miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma dewx. Emenda 98, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda tisem sebejn, nejnu sebejn, 71, sebejn, erbaw sebejn, identiċi, votazzjoni miftuħa, votazzjoni issa maluqa, għaddew. Kompromess 34, votazzjoni miftuħa. <clears throat> votazzjoni maluqa għaddit eh, kompromess uh, eh, 53 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda, kompromess 36, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda. meja Emenda disajn, votazzjoni miftuħa. meja Emenda disajn. Votazzjoni marruqa. Addit. Għafet 23, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Addit. Emenda 993, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma ddeċ, emenda 994, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma ddeċ. Emenda 996, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 997 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Kompromess 37 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess tletijan, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda. Emenda 1011 108 emenda 1011 votazzjoni miftuħa. Mux qed ngħid in-numru tal-paġna. Ah, kien żball dak. din l-emenda 1011. Kulħadd vota votazzjoni maluqa? Ma diċ. Issa l-emendi 108 u 1012 li huma identiċi votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddew. Issa naddu għal ċitazzjonijiet. Emenda 113, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ, emenda 114, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ, emenda 115, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 116. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Addiet. Essa il-premessi. Nibdew bl-emenda 118. 18, 118. Għax 117 ta' votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa ma ddiċ. 119-120 identiċi, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa ma ddewx. 123 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa ma ddiċ. Issa naddu għal AFET 2, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Emenda 137, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Issa naddu għal afet seba. Tridu sibu għajtkom il-paġna. Jena ġavu tajt, mux ta' najdilkom il-paġna li mi. Il-premessa 26 pratikament. Nista' najdilkom jek trid natikom. Eh, mod kif taslu għalija. Senjora Gomez, ma nistax mux sanajt il-numru tal-pagġna, mandiġ permess. Votazzjoni għadu miftuħa. Kulħadd ivvota l-votazzjoni mal-waqa għaddit. Emenda 265. Votazzjoni miftuħa. Il-premessa 38a. Kulħat vota, votazzjoni maluqa, għaddit. Emenda 19, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa għaddit emenda 268 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa ma għaddiċ Afet disa votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Emenda 269, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Adesso, issa għanna l-emenda 277. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. kollegi sal-vot aħari. Votazzjoni nominali. Il-test kif innu modifikat, il-votazzjoni miftuħa. kolħati vota votazzjoni mal-waqa. għaddit 43 favur, 16 kontra u lebda uh, astensjoni. Issa nivutaw fuq deċizjoni biex nitlu fid-negozjati. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit 41 u 14 kontra memx estensjoniet. Nifirħu li Signora Wikstrom u l-Shadows kolla. Grazzi kollegi għad disciplina illi zammejtu għal din is-sessjoni tal-votazzjoni illi għenitni mux ftit. Kollegi, essa irridu naddu għal votazzjonijiet li jmiss. Nifirħu l dawkollan voluti, pero rridu nimxu l-qoddim issa. Mela kollegi, Issa għaddu votazzjoni li jmiss. Il-sistema ETIAS, il-rapporter Kinga Gall. Kinga tixtieq tajt xi ħaġa qabel ma nibdew l-votazzjoni? Iva. Nishtiq nir-ringrazzja li shadows skolla il konsilleri, assistenti u segretarjat għal ħidma kbira li saret. Eh, anki l-skadenzi kienu ma kienu xkondi ħafna, anki jekk ma qbilniex fuq kollox ma kellna ambjent ta' ħidma tajjeb ħafna. Nittama eh, nittama li dana se jider anki fil-votazzjoni. Grazzi kollegi. Grazzi rapporter, issa nistaw naddu għal votazzjoni u nivvotaw l-ewwel fuq l artiklu 70, hemm kompromess fuq l artiklu 70, l-votazzjoni miftuħa. Kollegi, nishtiq nispjegalkom dan huwa maqsum f'żewġ voti. L-ewwel nagħmlu proċedura B li rridu nivvutaw fuq għall-ewwel. Umbat wara din il-proċedura, umbat nivvutaw fuq il-rapport ħari. Tajjeb hekk, mela, mela issa se nibdew l vot billi nivvutaw fuq il-kompromess u l-artikolu 70. <coughs> mela l-kompromess u l-artikolu 70, il-votazzjoni miftuħa. Ivvutaw kjoġobkom. Dan kompromess fuq l-artikolu 7. Il-proċedura għabel il-vota ħari. Mela kulħadd vota l-votazzjoni magħluqa. għaddit. Issa l-kompromess fuq l-artikolu 82. Il-votazzjoni miftuħa. votazzjoni marruqa, anki din, anki dan għadda. Melissa il-test kif ġi modifikat, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, ma għaddit 42 favur, 13 kontra u memx astenzjonijiet issa biex nitlu f'negozjati. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 40 favur, 13 kontra, astenzjoni wahda. Nifirħu l-rapporter. Essa, it-tini parti. kollegi. Issa nazdu għal-tini parti illi hija skont il-lista tal-votazzjonijiet li għandkom. L-emenda 146, 47, 48 identiċi. Votazzjoni maluqa. Ma dewx. Kulħadd qed isegwi l-votazzjoni kollox sew? Mela, il-kompromess fuq l-artikolu 1, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Issa għanna l-emenda 337. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess fuq l artiklu 2, votazzjoni miftuħa. Eh, votazzjoni maluqa, għaddi għadda. Kompromess fuq l artiklu 3, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa, għadda. kompromess fuq l-artikolu 4. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Għadda. Il-kompromess fuq artikolu 6, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Votazzjoni maluqa. Għaddi, għadda. Emenda 309, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddix, kompromess fuq l-artikolu 7, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa, għadda. Kompromess fuq l-artikolu 8, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess fuq l-artikolu 10, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess fuq l-artikolu 10, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess fuq artikolu 10a, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess fuq l-artikolu 11, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess fuq l-artikolu 12, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. promessu artiklu 13, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromessu artiklu 14, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għadda. Votazzjoni għamblok. Votazzjoni miftuħa. Biex neħu l-kelma education. Votazzjoni maluqa. Għaddit. l votazzjoni biex neħu l-kelma occupation il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa Għaddit. il-votazzjoni biex neħu uh, il-klim IP address, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Kompromess fuq l-artikolu 15, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Emenda 512, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Kompromess fuq l-artikolu 16, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Addit. Kompromess fuq l-artikolu 7, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. għadda kompromess fuq l-artikolu 80. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess fuq l-artikolu 19. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess fuq l-artikolu 20, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda. Għon mess fuq l-artikolu 20, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda. Kompromessu artiklu 22, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda. Kompromesso artiklu 23, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda. Kompromess fuq l-artiklu 24, votazzjoni miftuħa. votazzjoni marruqa. Għadda, kompromess fuq l-artiklu 25, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda, kompromess fuq l-artikoli 26-26a, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. kollegi, nishtin fakarkom hemmx em min mux qed jivvota. Ek ma tritux vota u memx problemi, Ej, iva, se għala il-votazzjoni. Naf li wieħed jaqja. Imma votaw hekk jogħġobkom, il-votazzjoni magħluqa għadda kompromess fuq artiklu 27, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għadda kompromess fuq artiklu 28 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda. Kompromess fuq artiklu 29 u 29a, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda. Emenda 758, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Ma għaddix. Kompromess fuq l-artikolu 30, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddan kompromess fuq l-artikolu 31, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għadda. Kompromess fuq artiklu 32, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għadda. Kompromess fuq artiklu 33, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess fuq artiklu 34, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess fuq artiklu 35, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess fuq artiklu 36, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda. Artikolu 37, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda. Kompromess fu artiklu 38, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda Kompromess fuq artiklu 39, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manwa. Għadda. Emenda 875, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manwala. Maddix, kompromess fuq l-artiklu 40, votazzjoni miftuħa. Attenzjoni marruqa, għadda. Kompromessu artiklu 41, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda, Kompromessu fuq l artiklu 42, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda. Kompromess fuq artiklu 43, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għadda, kompromess fuq artiklu 44, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għadda. Kompromess fuq l-artiklu 45, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Kompromess għadda. Kompromess fuq artiklu 46, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Għadda. Kompromess fuq artiklu 47, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Għadda. Kompromess fuq artiklu 48, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuva. Għadda. Kompromess fuq artiklu 49, votazzjoni miftuħa. Bada Votazzjoni manuva. Għadda. Kompromess fuq artiklu 50, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuva. Għadda. Kompromess fuq artiklu 51, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuqa. Għadda, kompromess fuq l-artiklu 52, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuqa. Għadda. Kompromise fuq l-artiklu 52, a, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuqa. Għadda, kompromess fuq l-artiklu 53, votazzjoni miftuħa. <coughs> Votazzjoni manuqa għadda. U kompromess artiklu 54. Skużawni, 53 A. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għadda. Kompromess l-artiklu 54, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għadda kompromess fuq l-artiklu 55. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda, kompromess fuq l artiklu 56, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda, kompromess fuq l artiklu 57, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda, kompromess fuq l artiklu 58, votazzjoni miftuħa. votazzjoni marruqa, għadda. Kompromessu fuq artiklu 59, votazzjoni miftuħa. Skużawni kollegi, Kompromessu fuq artiklu 59, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa, għadda. Kompromessu l artiklu 60, votazzjoni miftuħa. ma votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess l-artikol 61, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Artikolu 62, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess l-artikol 63, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għadda. Kompromess l artiklu 64, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għadda. Kompromess l artiklu 65, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għadda. 66, votazzjoni miftuħa. votazzjoni marruqa. Għadda, kompromess fuq artiklu 67, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda, kompromess fuq l-artikolu 69, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda, l-emenda 10, eh, emenda 1037, votazzjoni miftuħa. votazzjoni marruqa ma ddiċ. Kompromess tu artiklu 72 votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda. Kompromess tu artiklu 73 votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda. Kompromessu artiklu 74, votazzjoni miftuħa. Closed. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess f'artiklu 75, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess artiklu 76, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għadda, kompromess 77, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kompromess artiklu 78, votazzjoni miftuħa. Għaddit. Kompromess f'artiklu 81, votazzjoni miftuħa. Galbeċ. Votazzjoni maluqa. Kompromess artiklu 82 l-annes, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess fuq il-premessi u l-kwotazzjonijiet, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda u koll. Emenda 163. jek taħsbu li il-numru tal-paġna għandkom zbal. Emenda 163. Fitxuwa bil-kwid. Sibtuwa. Votazzjoni ħatibqa' miftuħa sama issibuha. Emenda wieħed sitta tlieta. Votazzjoni magħluqa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa m'għandix. Emenda wieħed seba' seba' votazzjoni miftuħa. <coughs> Votazzjoni magħluqa. Maddix. Issa, votaw fuq it-testa kif il-modifikat permezz ta' roll call votazzjoni miftuħa. Tnejn favur u għalek għadda issa eh, ħanivvutaw fuq il-mandat biex nitru fin votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 39 favur, 13 kontra u astenzjoni wahda, Nifirħu nir-rapporter. Colleagues, um, if you if you keep your kollegi, jekk tistaw tibqaw f'postkom, nieħdu votazzjoni tal-aħħar, nivvutaw fuq il-rapport ta' Senjura Jimenez Becerril il-rapport fuq id-drogi. Zommu, paċenzi jibqaw f'postkom. Mela qed nitkellmu hawnhekk fuq deċiżjoni għafas fuq eh, multi fil-qasam tal-traffikari li ġitu tad-drogi. Ir-rapporterja senjura Teresa Jimenez, tixtieq t-intervjena qabel nibdew, mela kollegi, żommu daċin silenzju ħalli nieħdu din l-aħħar votazzjoni. L-aħħar votazzjoni ħad votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda 50 favur, 4 kontra, xejna astenzjonijiet, nifirħu l-Sinjura Besseril. What dear colleagues, um, if you could please take your seats, we'll proceed. Kollegi kieġabkom uħdu postkom biex nkomplu punt numru 7. Kieġabkom uħdu postkom għalli nkomplu bil punt li mis. 7, which is the presentation Mela na punt numru 7 l prezentazzjoni mill-Kummissarju King ħajkonna prezentazzjoni tal-pakket kontra terrorizmu adottat mill kolleġġ fit-18 ta' Ottubru. Ħafna minnkom aktarx raw il-prezentazzjoni. Il-pakket kien ippreżentat il-bira u jinkludi miżuri biex nappoġġaw l-Istati membri ħalli eh, jiproteġu l-ispazji pubbliċi kif ukoll jaqtaw il-mezzi tal-terrorizmu u l-finanzjament ta' terrorizmu naħseb li l-biraħ intlaqa tajjeb ħafna u kien hemm ukoll analiżi tajba ta' din il-proposta. Illum madankollu ħajkonna l-opportunità li nanalizzaw il-preżentazzjoni tal-Kummissarju. Xtaqt ngħid ukoll li wkoll għandna kollegi mill-Kumitat ġdid dwar it-terrorizmu u l-President, il-Signora Griesberg, li wkoll membri ta' dan il-Kumitat, imma Eh, xtaqt ngħid li hawn il-membri ta' dan il-Kumitat ta' terrorismu preżenti fostna illum li għaxa xi ħaġa tajba ħafna. U għanur li jgħat manallum il-Komissarju King biex jgħatina din il-prezentazzjoni Il-punt liħor huwa fuq il-ftejn bejn l-Unjoni Ewropea u il-PNR tal-Kanada. Fis-26 ta' Lulju, il-qorti dikjarat li l-ftejim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada fuq it-trasferimenti tar-rekords tal-ismi eh, tal-passiġġieri m'għandux jiġi konklusa kif kien propost minħabba li ħafna mid-dispożizzjonijiet kienu kompatibbli ma' drittijiet fundamentali rikonoxxuti mill-Karta tal-Unjoni Ewropea. Il-Kumitat Libe wara laqgħa ta' 7 ta' Settembru Kiteb itri l-Komissjoni l presidenza tal-Konsil bħafna mistoqsijiet fuq il-perspettiva tagħhom fuq l-impatt ta' dan ta' din is-sentenza. Għalhekk Kummissarju, dik il-kelma biex eh, eh, tkun tista' ma' prezentazzjoni tiegħek. <coughs> dik ftit minuti, Imbagħad naf li ħajkun hemm mistoqsijiet mill-kollegi li qegħdin hawnhekk. Għalhekk Iva, ambasċatur, naturalment, għan nisimaw minn għandek u kol. Skużani, dal-għadu kan ħafna affarijiet namlu. Għan nisimaw anka minn għand l-ambasċatur u għalek nil-għak mana u kol. Tajjeb, mela, għan nisimaw l-komissarju l-ewel. Jek joġbok. Grazzi u grazzi tal-li studentuni jena darli li kien importanti li niġi għawek kem jista' jkun malajr biex ikolli l-opportunità li kolli dan l-iskambju maqom dwar dawn il-miżuri li l-bira ħaddew mill-kolleġġ. U nirringrazzjakom tal-li sibtu l-ħin li niddiskutu dan il-punt illum. Niskuża ruħi bil-qoddim li ftit qabel xaħi kolli nitla irtu mal ajruport li xħammu li laqa tal-G7. U għemmek fost affarijiet oħra jkoll opportunità li niltaqgħu kol ma' delegazzjonijiet mill-Istati Uniti u mill-Kanada. Mela kifatt inti il-miżuri inklużi f'dan il-pakkett kellhom lan illi nkomplu nsaħħu il-reżistenza tagħna illi naqtaw il-mezzi ta' terrorizmi u nsaħħu wkoll il-kooperazzjoni internazzjonali. Irridu nkomplu nibnu fuq il-miżuri illi ħadna f'dawn l-aħħar snin, speċjalment f'dawn l-aħħar sentej. Nixtieq ukoll nippruvaw nissiltu xi talim mill-aħħar attakki illi esperjenzajna fosthom fis-sajf Dawn l-attakki għal darbuħra u rew illi it-teddida ta' terrorizmu għadha waħda reali u persistenti. Jina dan ettu kemm il-darba ħanerġa' ngħidu ma nistawx inwaqfu l-attakki kollha, ma nistawx naslu għal riskju zero, imma bil-mod il-mod nistgħu nippruvaw nillimitaw l-ispazju li fih joperaw it-terroristi. U nistgħu nirreġixxu u nadattaw. Eh, għal-jom, kif huma qed jibtlu il-modus operandi tagħhom. Qed naraw eh, ċaqli għalejn metodi fejn terroristi jaġixxu waħedhom u darajn f'Nizza, f'Barcellona u anka f'postijiet oħrajn. Id-Daesh sejjaħ fuq dan il-terroristi biex jagħmlu attakki u dawn attakkaw postijiet fejn li żjed jinġabru nies, eh, fejn kemm turisti eh, fejn jagħmlu l-konċerti, fejn eh, ċentri tal-isport pereżempju. Jiena iltqajt ma' sintki ta' 60 il-belt differenti qatt magħhom f'Nizza l-ġimgħa l-oħra u huma sejħu għal dikjarazzjoni biex ikun hemm iżjed sforz ħalli dawn l ispazji pubbliċi ikunu protetti, għalek il-bira ħnedejna pjantazzjoni biex najnu Eh, sabiex innaqsu l-vulnerabilità ta' dawn l-ispazju pubbliku mingħajr ma nibdlu l-karattru tagħhom li huma postijiet pubbliċi wara kollox. X'jista' jkunu s-soluzzjonijiet? Hemm soluzzjonijiet fiżiċi, sta wieħed jagħmel barriers, jipprova hemm ix tal-uħ illi ehm, mhuwiex mhijiex ħaġa teknoloġika, imma jxorta jiswew il-flus u l-awtoritajiet lokali u municipali kienu qed jgħidu illi għandhom bżonn lajnuna u l-appoġġ u għalhekk din is-sena kajna 18.5 miljun euro mill-finanzjament tas sigurtà u sa sena dieħla ħajkun hemm iżjed minn 100 euro, anzi sa 100 euro sa 100 miljun euro mill-fondi reġjonali. Fl-istess t waqfu wkoll forum biex ikun hemm skambju tal-aħjar prassi bejn l-awtoritajiet differenti u biex nibnu rabtiet bejn l-awtoritajiet privati u il-settur pubbliku. Barra minn hekk għamilna wkoll pjantazzjoni fuq ir-riskju kimiku eh, nukleari u bioloġiku fost oħrajn. Skont l-intelligenza li għanna riskju ta' dan it-tip ta' attakki għadu baxx, imma minħabba fin-natura ta' dawn l-attakki li qed insemmu hemm bżonn li nkunu lesti, hemm bżonn li nassiguraw li terroristi ma jkollhomx aċċess għal dan it-tip ta' materjal. Iridu naqsmu flimkien l-arfin li għandna l-kapaċità li għandna biex bekk l-Unjoni Ewropea toffri qafas iżjed sod għat-tnaqqis ta' din it-tip ta' teddida. Għal darbohra naħseb li dawk huma azzjonijiet illi Eh, jistaw jajnu l-istati membri u ħana qed nsibu kol finanzjament biex nistaw nistgħu nagħtuhom daqqatit. Fattakki riċenti intuża eh, splussiv li eh, jissejjaħ TAT illi huwa plussi li mm, qed jintuża mod komuni ħafna. Diġà hemm regolament tal-Unjoni Ewropea li limita l-użu ta' dan l splussi u t-taħliti li il-taħlit jista' jintuża miegħu, imma l-bira ħedna rridu nieħdu pass immedjat biex insaħħu l-implementazzjoni ta' regolament attwali biex nassiguraw li dan qed ikun applikat fl-istati membri kollha bliżjed mod effettiv possibbli fl-istess ħin irridu wkoll innidu eh, reviżjoni ta' regolamenti innifsu. Irridu naraw jekk dan ir-regolament għadu xxira għall iskopijiet li jaqdi fid-dawl tal-livell ta' teddida li għandna. fil-rigward ta' ingredienti li jużaw biex jagħmlu esplosivi, irridu wkoll nippruvaw innaqsu il-mezzi eh, oħra li ġili jużaw. U ma għadhom qed jużaw pereżempju mezzi ta' komunikazzjoni fosthom dawk eh, encrypted. U għalhekk qed nipproponu pass prattiku il-qoddim. Aħna mhux qed nippruvaw hawnhekk insolvu d-dibattitu usa fuq l-encryption Tafu xni l-pozizjoni tagħna, ġili jedna li l-encryption hija essenzjali għas-sigurtà tagħna, kien element essenzjali fil-pakkett li rissaqna riċentement fuq iċ-ċiber sigurtà. U l komissjoni qalet kemm il-darba li aħna ma rridux nipromovu eh, mezzi indiretti b'mod sistemiku. Imma irrid hemm modi kif eh, l-encryption tiegħek tintuża mit-terroristi jekk inti tikkonfiska computer jew mobile fil-kontest tal-inkjesta li mbagħad tibda hemm stati membri illi għandhom iżjed għarfin dwar kif jieħdu d-data, kif jieħdu l-informazzjoni minn dak il-kompjuter minn l-istati membri oħra, u ma naħsibx li għandu jkun hemm dawk id-diskrepanzi, għalhekk hemm bżonn illi l-arfin tekniku qasam bejn l-istati membri kollha u jridu wkoll insaħħu l-arfin u l-kapaċità li hemm fil-Europol, Europol hija l-Aġenzija Ċentrali inkarigata li tappoġġa l-istati membri f'dawn iċ-ċirkostanzi. Il-pakket kien jiffoka wkoll fuq il-finanzjament tat terrorizmu, l-pjantazzjoni tal-2016 fuq il-finanzjament tat terrorizmu huwa kważi implementat kollu fadal ftit ma għamilna progress ġmielu Pero naħseb li hemm qasam li jitlob iżjed azzjoni u qed nirreferi għall aċċess transkonfinali għall-informazzjoni finanzjarja. Fil-fatt eh, l-atturi involuti għalu illi dan huwa xkiel ewlieni fl-investigazzjonijiet kriminali li jagħmlu. Għalhekk qegħdin naraw jekk hemmx eh, lok fejn ikun hemm miżuri addizzjonali biex l-awtoritajiet involuti ikunu jistgħu jindunaw jekk Eh, informazzjoni dwar suspett eh, ta' terrorizmu tkun disponibli fi stat membru ieħor. L-attakki reċenti ifakruna u koll li jemżon illi eh, nindirizzaw il-kawza ta' radikalizzazzjoni. Reċentement waqafna u koll grupp ta' esperti ta' fuq livelloli dwar ir radikalizzazzjoni illi jinvolvi wkoll il-ħidma minn komitati oħrajn u nittama li dan il-grupp ikun jista' joħroġ rakkomandazzjonijiet dwar kif nistgħu naffaċċaw il-problema tal-radikalizzazzjoni. L-internet kien għadu u jibqa' lodda ewleni eh, eh, odda prinċipali għal gruppi bħal Daesh biex ixxerdu l-propaganda tagħhom u jużaw l-internet ukoll bħala pjattaforma biex eh, iħeġġu nies oħra jingħaqdu magħhom u biex jimotivaw attakki. Il-Kunsill u l-G7 fost oħrajn ħeġġew biex ikun hemm azzjoni f'dan ir-rigward u għaldaqstant fil-forum eh, ġdid dwar l-internet illi ħajiltaqa' f'Diċembru ser insejħu biex nippruvaw namlu progress l atturi l-kbar fil-qasam tal-internet immanka mal-pjattaformi jizara li ma tistax taħdem biss mal-pjattaformi l-kbar. Għalek, issa qed naħdmu ma' iżjed minn 50 il-pjattaforma differenti. li tama li nkunu nistgħu nkomplu nagħmlu progress malajr. Per eżempju fuq mezzi automatizzati biex nidentifikaw u neliminaw minnu fih E, materjali li jittella fuq dawn il-pjattaformi. Imma kif tafu anka wara s-sejħa mill-Kunsill Ewropew, e, aħna nadrit li kmin is-sena diħla nevalwaw il-progress li jkun sar u jekk nindulaw li m'hemmx biżejjed progress nikkonsidraw ukoll li noħorġu b'leġiżlazzjoni. Qed naħdmu wkoll biex nappoġġjaw organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili u atturi oħra illi Eh, iċerdu messaġġi eh, kontra il-retorika violenti eh, biex kemm jista' jkun jippruvaw ibedu n-nies minn dawn il-messaġġi li ħeġġu l-vjolenza. Taħt is-Civil Society Empowerment Program fil-fatt komplejna n-ġeneraw dan it-tip ta' materjal. L-Unjoni Ewropea ffirmat il-Konvenzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq il-Prevenzjoni ta' Terrorizmu f'Ottubru tal-2015, hija konvenzjoni li għadha mhux eh, ratifikata minn kulħadd. U il-protokoll ta' konvenzjoni eh, jinkludi miżuri biex ikun hemm iżjed aċċess informazzjoni U għalhekk ir-ratifika tal-Unjoni Ewropea ta' dan il-protokoll ser ikun pass importanti biex nappoġġaw l-isforzi tagħna għal kontra il-terrorizmu. Il-Kommissjoni issa qed tippermetti l-kolleġislaturi eh, jimxu qoddim b'dik il-ratifika. Biex inħeġġu l-kooperazzjoni bejn Europol u pajjiżi terzi qed nirkomandaw li l-Kunsill jiftaħ negozjati għal kooperazzjoni msaħħa mal-Alġerija, l-Eġittu, l-Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Marok, it tunezija u t-Turkija mux qed eh, nipprova niprofa nbassar kemm ħajkunu faċli dawk il-negozjati, xi negozjati ħajkunu diffiċli ħafna għaliex kulħadd jaf li aħna għandna standard zolin, imma naħseb nagħmlu sew li nippruvaw nindirizzaw in-natura tal-kooperazzjoni tagħna ma' dawn il-pajjiżi, pajjiżi li qegħdin fil viġinat tagħna u li wkoll għandhom sfida kbira ftik li s-sigurtà hekk kif il- id dajex huwa preżenti fil-territorju tal-Iraq u s-Sirja. Barra minn hekk il-Kummissjoni għamlet rekomandazzjoni il-Konsillu kol biex dan jiftaħ negozjati għal ehm, revizjoni tal-PNR mal-Kanada. Dan huwa suġġetti li nafri dal-komitat segwi sew. Kif tafu, is-sentenza l-qorti fl-aħħar tal-Ulju qalet illi il-ftejn tal-PNR ma setax jitlesta fil-għamla tiegħu attwali għaliex kien hemm numru ta' dispożizzjonijiet li ma kienux kompatibbli mal-istandards tagħna ta' drittijiet fundamentali. Issa, Kif diġa qed dawk l-standards irridu nħarsuhom. Imma fl-istess ħin irridu nirrikonoxxu wkoll illi id-data tal-PNR hija għodda importanti biex aħna nkunu staw niġġieldu kontra terrorizmu u l-kriminalità serja. Għalhekk aħna tlabna dal-mandat, meta il-Konsilja approvaħ inkunu nistgħu innedu negozjati kemm jista' jkun malajr mal-Kanada biex nerġgħu ninnegozjaw il-ftehim ħalli dan naġġornawh fid-dawl ta' rekwiżiti li eh, ħaġġu mill-qorti. Dan il-Kumitat segwa dan is-suġġett għal żmien twil. Intom kontu anka battu sensiela ta' mistoqsijiet lill kummissjoni fuq dan is-suġġett u aħna konna il-biraħ Eh, fil-fatt il-biraħ ħriġna l-ewwel sensina ta' tweġibiet. U jiena kun kontenti li nkompli diskuti dak is-suġġett ma'kom. Il-progress fil-ġlida kontra Daesh fl-Iraq u s-Sirja hija aħbar tajba. Imma hekk kif dawn qed jitilfu l-kontroll tagħhom fuq l-ekim sejjaħ kalifat, ma nistawx aħna nistennew illi it-teddida ta' terrorizmu ħad isparixxi fil-fatt id-Daesh dejjem qed ifittex modi oħra kif iferrex il-propaganda tiegħu u ikkompli jiġġielet il din il-gwerra tiegħu kontra il-valuri u l-istil ta' ħajja tagħna u aħna rridu nkomplu wieġbu għal dik it-teddida. Il-pakketti li adottajna l-biraħ u apparti mir-risposta tagħna mhuwiex ħajsolvi kollox, imma nittama li jagħmel kontribut pożittiv bħala parti mill-appoġġ u lajnuna li nistgħu nagħmlu li nistaw nagħtu lill-istati membri u lill-awtoritajiet li qegħdin fuq qudiem ta' din il-ġlieda. Grazzi. Grazzi ħafna lill-Kummissarju King forsi ta' minnajt li kod mara jiskalit la minnħab biex imur il-konferenza ta' presidenti u għalek nittama li mux li maħsat tekx li għawjina u muxu. Mela, ħanamlu l-ewwel ronda ta' mistoqsijiet mill-koordinaturi. Ħanibdew mill PPE. Ma nafx minn ħajamel mistoqsijiet il-PPE. Yes, thank you, thank you very much. Iva, grazzi ħafna. Niskuza ruħi fissem Roberta illi kol kalla toħroċ ftit. Grazzi ħafna tal-komunikazzjoni ta' fuq terrorizmu naħseb illi jiex li ħafna dal-komitat u aħna ħirqani naraw l-implementazzjoni. Fuq il-PNR bejn l-Ewropea u l-Kanada għandi ftit mistoqsijiet. L-ewwel tista' forsi tindikanna eh, x'taħsbu li ħajġru u meta Eh, x'ħatkun it-tempistika, eh, meta ħajkunu negozjati l-ġodda mal-Kanada u sadattant li ma għafas legali ħaj sostnina għaliex il-ftejm antik għadu japplika għal dawk il qed vjaġġaw li l-Kanada u jekk iva din is-sitwazzjoni kemm nistgħu eh, indumu fija. U dwar il-Brexit naf laqt inkellem l-Ingliż jiena allura sitwazzjoni daqsxejn delikata. Imma x'ħaj jiġri jekk ma jkunx hemm ftejm ta' Brexit? Eh, aħna għandna l standard tagħna u rridu nżommu magħhom. Aħna diġà kom jekk nasu f'sitwazzjoni fejn ċedejnilkom ħafna ma stawx inċedu iżjed. kun il-pjan B? Grazzi ħafna l-Onorevoli Tsipel fissem l-SND. Grazzi ħafna u nirringrazzja l-Komissarju King tal-li qiegħed hawnhekk għal boħra naf li inti bħalissa għandek ħafna x'tagħmel e, tkun preżenti f'żewġ kumitati, insomma aħna wkoll. Nixtieq nifoka fuq is-sentenza li ħarġet dwar il-PNR mal-Kanada u x'ħajkun is-segwitu wara din is-sentenza. Suna nersa kif qal X'namlu jekk il-Kanada tinsisti li għandha l-istandards tagħha u ma tiġ eh, tibdilhom. Eh, Jiddispeċini aħna nistgħu ngħidu l-istess ħaġa nistgħu ninsistu fuq l-istandards tagħna. Jiġifieri Naħseb kulħadd irid iċċedi ftit ma nistax nifhem għalfejn għandha tkun dejjem l-Unjoni Ewropea illi iċċedi li iżjed mill-istandards tagħha. Il-Kummissarju King eh, b'xi mod isu diġà wieġeb xi ftit mill-mistoqsijiet li aħna ressaqna imma tweġibitu ma naqavagi. ħanajtek. Per eżempju, dwar il-ftejn PNR mal australia nafu illi eh, dan japplika għal seba snin u jekk iridu nwaqfu dal-ftejim iridu nwaqfuh fl-2018. Inkella fil-2019 ħajjeġa b b'seba snin oħra. Iġviri jekk iridu nbidlu xi ħaġa, irridu nħabru issa u irridu ninnegozjaw issa. Inkella jista' jagħti il-każ nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn indunaw li hemm xi ħaġa ħażina, imma ma jnexxinix inbidluha fil-ħin u l-ftehim jerġa' jiġġedded. Allura, jekk irridu nemendaw dan il-ftehim dwar il-PNR mal-Awstralja, naħseb illi irridu nibdew naħdmu Issa, mistoqsi oħra fuq il-PNR il-ġdid, inti fit tweġiba tiegħek qed li l-obligi fuq l-istati membri mhumiex effettivi. Imma jekk inqabbel it-test tal-PNR il-ġdid ma dak tal-PNR mal-Kanada, speċjalment fir rigward ta' żamma ta' data, il-perjodu ta' Zamma ta' data, eh, qed l li hemm ċertu bitla fit-test, b-mod konkret dina fiex ħassarraf. Kien hemm ukoll deċiżjoni legali oħra fuq il-sistema ta' dħul uħruġ. Inti fit-tweġiba tiegħek qed illi s-servizzi legali konfermaw illi din il-deċiżjoni tal-qorti m'għandix impatt dirett mhux awtomatiku. Hemm xi wieħed indirett imma Nerġa' saqsi xi fisser dan għax Dan il-prinċipju ta' regolamentazzjoni aħjar f'dak il rigward ma rridux niffinalizzaw xi ħaġa fejn qed għandna tħassib dwarha. Grazzi. Għaw xi ħadd mill-isjar li jixtieq intervjeni? Mela. Naddu għall-alde l-Onorevoli Grisbeck. Merci, President, merci, Monsieur le Commissaire de votre... Grazzi ħafna, President, Grazie, Kommissarju tal-prezentazzjoni tijak jina u koll nishti eh, il napoġġa il-prezentazzjoni ta' dak li jinti sejjaħt difer serje ta' miżuri illi apparti dan il-pakket ta' ġida kontra terrorizmu li prezentajna il-biraħ jider ċar illi ċittadini qed jistennew respons mill-Unjoni Ewropea dwar is-sigurtà interna. Meta tippreżentajtu il-pjan tagħkom, Nasab li meta tippreżentaw il-pjan tagħkom tridu tkunu tafu li kien hemm survey tal-Eurobarometer li ntqal il-bira li s-sigurtà kienet wieħda il- problemi li qed jiffaċċjaw iċ-ċittadini Ewropej. Terrorizmu surveys huma li huma żdan jikkonferma l-fatt li ġlida kontra terrorizmu huwa punt kruċjali fuq livell Ewropew għal ċittadini tagħna, ġifieri naqbel mal-preżentazzjoni. Għax din hija teddida li qiegħda tiżviluppa kostanti, it-terroristi m'għandhomx eh, restrizzjonijiet ta' frontieri u laqqas l-azzjonijiet tagħna m'għandhom ikunu hekk m'għandniex iktar nirraġunaw mod domestiku għax kollha rridu nieħdu ta' li nittrattaw il-kwistjoni dwar il-pakkeċ u pakket ta' 80 paġna. Għat ma nafx xiex fiex u xfatta hemm xi mistoqsijiet nappoġġa mal-miżuri anka l-użu tal-flus li qed jingħata għal protezzjoni ta' postijiet pubbliċi, l-irħula fi Franza, per eżempju, li talbu għal dan li huwa minnu u li huwa tajjeb li dawn il-miżuri jintużaw fl-aeroporti, kunċerti, faċilitajiet ta' sports u anka li jkun hemm iktar għarfien għarfien fost dawk li qed jipprovdu din l-istess protezzjoni. Ixtieq nistaqsi però kontu qed tajdu kif nistaw ninvolvu iċ-ċittadini fis-sigurtà tagħhom. Minajr ma per eżempju nġallu għam joqodu jispijaw fuq xurxin kif nistaw ninvolvu għam f'din l-idea illi jkun hemm ċertu sigurtà kollettiva biex nistabilixxu l-sigurtà individwali hija kwistjoni xej diffiċli iżda hija kwistjoni li importanti għalihom. Kif nistgħu ninvolvuhom mbagħad ir-rapport dwar eh, ir-rapport tal-Energy Security Union jitkellem dwar miżuri u intom tkellimtu dwar l-istabiliment ta' Unità tal-Intelligence Ewropea u dan huwa r-riżultat ta' dak li qal il-Kummissar, il-Kummissjoni u diversi kapijiet ta' stat, nitkellmu dwar dan iżda dan jaf joħloq ċertu problemi għal xi wħud. Jiġifieri f'termini tangibli, x'ta tagħmel biex tistabilixxi din l-unità din l-aġenzija jidela li trid illi Eda hemm biex tipproteġi li ċittadini u tiġġieled it-terroristi u fuq l-istess tema u nikkonkludi. Stabilejna l-uffiċċju li xtiqri dan l-uffiċċju jiġi jestis għal attività kriminali transkonfinali fostom terrorizmu biex naraħat bil-gwe nistgħu naddu l-kelma l ġudit Saketi għal ħodor. Grazzi dwar il-kustjonijiet tal-PNR nħalli lilkom għax intom iktar marma marmra biex tindirizzaw dawk il-mistoqsijiet. Kommissarju, nasib il-biraħ jew il-biraħ flura illi raqqa ċediet. Et naraw illi id-Daesh edin jitkeċċew mill-spazju li għandhom u għal dawn l-axħar ftit xhur qed naraw iktar u iktar foreign fighters jew homegrown fighters li qegħdin jipprovaw jerġgħu lura lejn l-Ewropa. Nisarġi tfal rajna wkoll l-attakki terroristiċi fl-Unjoni Ewropea qegħdin isiru minn ġihadis li jkunu reġgħu lura. Qegħdin eh, tbassru xi politika dwar dan għal 28 stat membru u forma ta' kooperazzjoni nistaw nikkonsidraw. Għax pajizi qed jgħidu li jekk għandhom nazzjonalità doppja ejjew inneħħu ilhom nħalluhom hemmhekk naħseb illi mhux ġust illi min għax għandek nies li qegħdin band oħra li forsi jaffiċinaw dizastru ieħor pajjiżi oħrajn jixtiequ il ġihadis tagħhom jiġu lura biex għom il-qorti għom il-ħabs jew jintegrawhom fis-soċjetà, naraw stati membri li għandhom avviċinament differenti dwar kif jittrattaw dawn il-persuni illi jkunu ġew lura. X'tip ta' politika qegħdin infasslu biex inkunu nistaw nindirizzaw din it-teddida u l-fatt illi dawn wara kollox huma ċittadini minn tagħna. Kristina Wimberg għall grupp EFTD. Grazzi ħafna. Ser nitkellem bil-lingwa tiegħi llum dwar il-PNR jiena naħseb illi huwa mod eċċellenti ta' skambju ta' informazzjoni. Jekk hemm xi problema ta' sigurtà għal persuni li qed jużaw l-ajruplani, pereżempju iżda din il-proposta jintqal ukoll illi ħannof u 100 miljun euro fuq eh, miżuri ta' sikurezza għal postijiet pubbliċi iżda jekk inħarsu lura jekk dwar il-għala teżisti din in-nuqqas ta' sigurtà, fl-Svezja kellna attak terroristiku ta' persuna solitarja li kienet tgħix hemmhekk diversi nies li jgħixu ġewwa pajjiżna illi ma jingħataw ċittadinanza, ma jingħatawx l-ażil, jgħixu b'mod pjuttost distruttiv u ma friskju ta' radikalizzazzjoni ġiri irridu naraw x'inhuma dawk il-problemi u nagħmlu segwitu ta' dawk in-nies li qed jgħixu taħt l-art li huma riskju għal radikalizzazzjoni. Fil-rigward tal-skambju tal-informazzjoni fl-Iżvezja għandna diversi nies persuni, miet ta' persuni li qegħdin l-isptar kaġun ta' trawmi ta' gwerra. ħafna minnhom qegħdin isiru ġihadizu u ma' pis pis kbir fuq il-sistema ta' polizija tagħna u qatt m'għandniex it-taħriġ meħtieġ biex nindirizzaw din iċ-ċirkostanza huma riskju għas-sigurtà. Di tesisti fl-Svezja ma nafx hekk tesistix pajjiż oħra u dawn in-nies illi għandhom eh, nazzjonalità doppja li wet u għatti terroristiċi għandhom jiġu imkeċċija għax aħna rridu nipproteġu ċ-ċittadini tagħna ġewwa pajjiżna. Minkejja li naf li din taf toħloq problema band oħra meta jintbagħtu. U bekk naħseb li jekk ikun hemm skambju ta' informazzjoni l-affarijiet jafu jmorru l-aħjar. Ngħaddu issa għal membri il-limis għandi Sinjura Infeld, Sinjura Cinci, jekk joġobkom. Sinjura Infeld, Grazzi ħafna kummissarju, president tal-kont għaw, mistoqsija dwar il-miżuri kontra terroristiċi u anke dwar il-PNR tal-Kanada. Tkellimt ħafna u naqbel miegħek dwar il-bżon ta' iktar kooperazzjoni, skambju ta' informazzjoni. Iżda x'namlu jekk stat membru jew jekk il-gwerra hija konsidrati li ma jkollix ġudikatura indipendenti. Kif ħan dan il-każ? Jekk il-kooperazzjoni ma dak il-pajjiż ħajġux sospiżi jew jekk aħniex ħan naħdmu ma' ġudikatura li hija politika u mhux indipendenti dwar il-Kanada PNR aħna irċevejna risposta mis-Sur Timmermans illum u hija risposta inkompluta tkellimtu dwar l-analiżi korrenti tas-sitwazzjoni. Is-soluzzjoni, ċoe l-opinjoni, ħarġet fis-27 ta' Lulju, tlet xhur ilu. U ma tkomx memx għalfej tkun persuna ta' barra minna biex tinduna li hemm problema li hemm PNR tal-Awstralja, tal-Kanada u tal-Ewropa. Għaliex illi l-armata tal-avukati u persuni kompetenti fil-Kommissjoni wara tliet xhur għadhom ma waslu għal ebda konklużjoni. Dwar il-Kommissjoni Sur Timmermans jikkonkludi illi l-bażi legali u trasferiment tal-Kanada bħalissa hija waħda solida jiena naħseb illi eventualment ser jisfida se jressaq dan fil-qorti u jiena nwaddab li xkun xampanja l-Kummissjoni se titlef dwar li ju PNR. Mem lebda bażi legali, mem lebda ftejm u anke il- wediet bilaterali mhumiex qegħdin jikkonformaw mal-kriterji tal-qorti ġifieri kif jista' jkunu adegwati dwar li UPNR inti għattu koll Għax il-mistoqsija kienet jekk il-direttiva e UPNR tindirizzax il-kriterji kollha stipulati mill-qorti. U Timmermans ma jwiġibx kull ma jgħid hija li l-Kummissjoni tenfasizza l-appoġġ għall-Istati membri fl-implementazzjoni tal-direttiva tal-Unjoni Ewropea m'hemm xejn għaffattu li jgħid jekk jew x'fatta il-Kummissjoni tikkonsidra il-direttiva tal-EUPNR tikkonforma mal-kriterji. M'hemmx tweġiba dwar l-impatt fuq uh, il-ftejn PNR tal-Istati Uniti u l-Australja dak fl-2018, forsi ikonna il-revizjoni ta' seba snin, tajjeb, iżda jekk din ma sirx, naħseb illi rridu nimmodifikaw il ftejn għax huwa ċar daqs il-kristall illi li falun kwalunkwe kas il-ftejm mal istati Uniti jistaw ikunu differenti iżda l-ftehim mal-Istati Uniti ma jikkonformax mal-kriterji. dwar li UPNR fl ħar mill-axar. Intom tafu li jiena tlab tal-aċċess għad dokumenti li jittrattaw il-kuntatti tal-Kummissjoni ma kwalunkwe tip ta' imprizi li għandhom interess jew li huma involuti fl-implementazzjoni tal-EU PNR waslunna ħafna dokumenti u hemm skambju ta' e-mail ma' kumpanija tal-IBM fej dik il-kumpanija għandha interess u qiegħda ma' mal-Kummissjoni Ewropea fej qed tgħid li qed titlob l-adozzjoni biex tkun tista' tikkonkludi dak il kontrat Partijiet minn dik l-email, dawk l mails għadhom ma ġewx esposti mill-Kummissjoni Dan qed jiġi investigat mill-Ombudsman iżda nixtieq illi naqbżu din il-proċedura kollha u tajdulna illi intom disposti tikxfu dik l-informazzjoni <coughs> biex inkunu nafu x'kuntatti jkunu saru u x'bażi qegħdin fir-rana pal adozzjoni ta' din l-istess direttiva. Grazzi. Grazzi nieħu l-kummenti kollha bat nistenna lill-Presidenza tal-Kunsill biex jitkellem mbagħad il-Kummissarju. Issa il sinjura Kinici. Grazzi. Grazzi Kommissarju King tal-Kommissarju tal-prezenza tiegħek qed nieħu gost neġenera għax il-prezenza tiegħek maħna hija turija tal-impenn fuq il-suġġetti li qed nittrattaw illum. Grazzi ħafna tal-li spiegajt il-pakket tal-proposti fil-ġida kontra il-terrorizmu fil-rapport tal-Unjoni tas sigurta il-Kunjega Grisbeck preċedenti tkelmet dwar diversi suġġetti u aspetti tal-bżon illi nġibu fisseħ miżuri għal ġlida kontra terrorizmu. Nishti nitkellem dwar żewġ punti mill-ewwel attakki ta' Pariġi, eċetera, eċetera, sa dawk iktar riċenti rajna modifiki fil-modus operandi tal-mod kif jaġixxu dawn it-terroristi. U bekk jiena naħseb li llum irridu nagħmlu l-almu tagħna biex nadottaw politika preventiva. U qed nitkellem dwar per eżempju inti semmejt dwar it-trasferiment ta' flus, flus il- legali għal finijiet ta' finanzjar ta', ta, ta, ta terrorizmu permezz tal-internet, kif ħafna affarijiet oħra jgħaddu permezz tal-internet, hate mail, ecc. ecc. Forsi naħseb li rridu namlu l-almu tagħna li nistaw kif nistaw nintervjenu fil-futur, per eżempju fil-encryption, decryption, ecc. Għax X'naħseb illi dak ħajkun il-lok għal prevenzjoni u mbagħad tal-investigazzjoni li jsiru fil-futur. Nafu mill-lum kif l-awtoritajiet l autoritajiet qed jiffaċċaw diffikultà biex jiksbu ċertu informazzjoni kriptata minn pajjiżi terzi li huma pereżempju suġġetti għall aspetti legali differenti differenti minn dik ta' dawk Ewropej. L-użu tal-encryption naħseb ħajjikber u bekk nixtieq insaqsi li ma' miżuri legali il-Kummissjoni tista' tipproponi biex l-aċċess transkonfinali tal-awtoritajiet tal-tali informazzjoni issir iktar faċli. Kif il-Kommissjoni ser tifavorixxi dialogu u l-kooperazzjoni fost l-istituzzjonijiet u l-azzjonisti fis-settur privat biex inkunu nistgħu intaffu tali tali investigazzjonijiet u anki dwar l-encryption jiena kelli l-opportunità illi inżur l-Europol ftit ilu u nara illi kif fl-Europol jesisti ċentru avvanzat so fuq din l-attività ta' decryption. Inti semmejt din il-possibilità ta' skambju tal-aħjar prassi, kif jista' wieħed jew kif il-Kommissjoni tista' tivvaluta u tagħti iktar saħħa l Europol għax nafu illi jekk tiġu tamir informatiku b'investiment finanzjarju konsiderevoli u mhux il-pajjiżi kollha jistgħu jifilħu għal dawn it-tip ta' strutturi teknoloġiċi. Nixtieq nistaqsi x'se tagħmel il-Kommissjoni u fl-aħħar nixtieq insemmi il-kwistjoni ta' radikalizzazzjoni. U dwar dan nixtieq inkun naf x'se jsir jew x'qed tagħmel il-Kummissjoni fir-rigward dwar ir-radikalizzazzjoni partikolarment ir-radikalizzazzjoni li qed issir fil-faċilitajiet korrettivi fil-ħabs. Is-Sinjura Holmaja. Grazzi ħafna, President. Mim li għalet il-Senjura Kinnici, dwar il-personal tal-Europol edin nimxu il-qoddim b'mod kajman il-progress forsi għandu jisir iktar malajr iżda fid-dawl ta' xogħol li jridu jiffaċċaw fit-28 pajjiż. Ikun aħjar illi jkun hemm iktar respons mhux biss darba dartej sena. Irrid ikonna risposti iktar spiss. Ma nasibx li l-Europol għandhom bizzejiet personal. Mistoqsija dwar jekk nistawx inħaffu l-affarijiet biex il-Europol tkun tista twettaq għandhom iċ-ċentru għal-ċita kontra terrorizmu, kontra radikalizzazzjoni, attivitajiet pertinenti, eccetera, li appoġġaw. Hemm <coughs> nuqqas ta' personal li qegħdin iżommu l-Europol billi wetqu x-xogħol tagħhom sal-potenzjal sħiħ li għandhom. Dik l mistoqsija, it-tieni mistoqsija. Palissa qed niffaċċaw il-problema illi it-Turkija qed tibgħat l-informazzjoni lill-Interpol fuq l-individwi sussegwentament kaġun tal-definizzjoni pekuljari li għandhom tat-terrorizmu. Dawn huma persuni li ġew deskritti bħala terroristi ġewwa Spanja għax għandhom għandhom opinjoni differenti għal minn dik ta' Sur Erdogan. Irrespettivament jekk għandix grazzi għal ma dawn in-nies naħseb il-definizzjoni ta' terrorizmu. trid tiġi stabilita mill-Interpol biex inti ma tkunx tista' sempliċement tiddeskrivi ċittadini minn stat membru bħala tali. Problema korrenti Għanna bżon definizjoni maħta ta' terrorizmu fl-Interpol nasib. Skużani. U tkun utli biex l-Europol u ukoll. Fl-aħħar mistoqsija li għandi fil-qosor 44 Millionen geben soll oder eine bestimmte Summe der Unterstützung geben soll. Il-protezzjoni tal-spazji pubbliċi jekkux possibbli jekk ninataw ċertu appoċ jekk ikun hemm valutazzjoni tal-impatt mill-sigurtà, mis-servizzi ta' sigurtà, u jintqal li hemm riskju potenzjali, iżda mhux neċessarjament riskju immedjat għal dawn il-luoghi pubbliċi. ċertu spazji forsi għandek bżonn metodi iktar moderni biex biex biex inti tkun tista' tilqa għal dawn it-tip ta' attivitajiet u biex tappoġġa l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi xista' jsir hemmhekk. Grazzi. <clears throat> Nixtieq nibda nżid xi ħaġa dwar il-personal fil-Europol. Jiena naqbel il-problema tibda fl-istati membri tagħna fejn aħna ħafna fil-pulizija tagħna għandna problema illi m'għandniex biżejjed pulizija. Ħafna drabi ma jkollhomx il-mezzi għad-dispożizzjoni tagħhom il-pożizzjoni mhux biss Kun tista' solvuta biktar flus iżda fuq livell nazzjonali jridu nikkwalifikaw iktar uffiċjali tal-Pulizija li jkunu disponibbli fil-Europol u f'Pulizija Internazzjonali dwar l-encryption. Et nieħu gosti li sadattant kulħadd qed jgħid l-encryption huwa importanti tajjeb. Iżda jina mħasba dwar din l-espressjoni illi ma nixtiqux illi konna dawn il-backdoors eh, systematics, sistematiċi ma nixtieqx nidħol fl-aspett tekniku, iżda xi ħadd semma illi għandna nikkooperaw mal-privat biex insibu mezzi ċertu kazistika biex insibu mod biex nidħlu ġewwa informazzjoni li tkun encrypted. <clears throat> Iżda jekk irridu l-appoċ ta' dal tal-privat, irridu l-appoċ tal-individwi privat, tal-esperti, dan ma jfissirx illi soluzzjoni alternattiva ta' kwalunkwe għamla mhux biss se tintuża mill-awtoritajiet b'miżuri ta' salvaguardju kondizzjonijiet ċari u iżda il-mod ta' soluzzjoni alternattiva sar sa teżisti wkoll fil-privat. L-encryption ma tagħmilx sens anke għal dawk l-anijiet raġonevoli tajbin u onesti għanna risposta għal dan. Grazzi. Qabel ma nagħti l-opportunità lill-Presidenza tal-Kunsill biex jikkummenta nixtieq sempliċement nisħaq fuq il-klim tal-rapporter dwar il-ftejm tal-PNR u l-konsegwenzi tal-opinjoni tal-ftejm ta' Kanada u ftejm ieħor u dwar id-direttiva EU PNR. <clears throat> Bil-mod hemm din il-mistoqsija fil-Kamra jekk hemmx avviċinament biex nisploraw possibilitajiet li jkun hemm miżuri ta' zamma iktar mirati iktar minn dawk li tkellimna dwarhom dawn il-15 sena nixtieq li nitlob lill presidenza tal-Kunsill inqgħu titmur tajjeb mela tista' titkellem int l-ewwel imbagħad il-presidenza tal-Kunsill wara jekk jogħġbok. Is-Sur King, skużawni ma nixtieqx Hmm, nitħalla bżewġ minuti fl-axħar. Forsi ma nkunx nistgħu nieġeb il-kulħadd. <clears throat> Jiena naqbel ma l-attenzjoni li qed tagħtu għal dawn il-punti kollha. Ma naħsibx li nistgħu nkunu nistgħu nindirizzawhom minn issa. Jiena lest biex nkunu nistgħu naħdmu dawn il-punti nivvaluta tal kooperazzjoni li għanna hawnhekk u fil-fatt fil-kumitat speċjali. Minkejle mhux ħanaqblu dejjem. Naħseb illi għandna diskussjoni kostruttiva dwar dan xi ħaġa li li li nozz ħafna. Aħna qegħdin nieħdu serje ta' miżuri li tkellimtu dwarhom dwar servizzi pubbliċi, explosives, l-encryption, l-finanzjar ta' terrorizmu, illi jibnu fuq ix-xogħol illi huwa għaddej bħalissa fl-armonizzar tal-standards tal-istati membri kollha, li nindirizzaw il-problemi fil-frontieri, fl-iskambju tal-informazzjoni, l-intelligence, itkellem dwar dal-waqt, u li l-aġenziji tagħna ikunu mamra ta' mamra so <clears throat> lebda parti minn dan din l-istampa i biżejjed biex niffaċċaw it-teddida. Iżda, kollettivament dawn il-miżuri jistaw jikkomplementaw il xulxin u jappoġġaw l-Aġenziji u l-Istati membri li qegħdin minn ta' qoddimu dan huwa l-ispirtu li qegħdin nipprovaw nindirizzaw dawn id-diversi punti jiena naqbel li dan jibqa' kunċett ta' tħassib pubbliku ġenerali il-xogħol illi qed nippruvaw nagħmlu biex nikkontrollaw l-informazzjoni mal-frontieri esterni persuni li qegħdin jitlu joħorġu mill-appoġġaw dan l-iskambju, dan huwa parzjalment parti mit-teddida domestika li għanna li, li, li Mr. Macron tkellem dwar għal-bira. Iżda kif qalet kif il-kollega, il-fat illi id-dex għadhom attivi qed jilqaw qed joħorġu mill-bażijiet tagħhom u kellna diskussjoni continuing challenge of fuq l-isfida u riskju eh, ta' ritorn minn dawn il-terrorist fighters dan huwa suġġett li rridu niddiskutu iktar fuq imma rridu narfu il-teddida ta' sikurtà fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u anki għal ħafna mill-pajjiżi msieħba u ġirien tana. għax em dawn in-nies se jkomplu, se jkomplu jiġġieldu, se joħorġu minn pajjiżhom imorru jiġġieldu postijiet oħra. U allora irridu nifmu kif nistaw nistaw naħdmu eh, mill-qrib ma' dawn il-pajjiżi ġirien u msieħba. Però anche fuq eh, l-sfida ta' sikurtà hemm anche eh, sfidi soċjali kif qalet anki Sinjora Wimberg fi servizzi ta' saħħa, per eżempju, u anki f-servizzi soċjali oħrajn eh, nazjonali. Għandu jkonna diskussjoni iktar fonda mill-li kena sissa fuq se namlu biex nittrattaw dawn il-kombattanti li jistaw jerġaw lura u għaċar li e, e, irridu jitħlu fil-sistema ta' ġustizja u jiġu kastigati, però mbagħad hemm anki il-non kombattanti nisa e, u rridu naraw kif se nagħmlu biex ninseruhom soċjalment u għadna ma minniex din id-diskussjoni fil-fond. U allora għandkom raġun tajmu din il-mistoqsija fuq din l-sfida. Aħna se nkomplu l-ħidma tagħna ta fuq kif nistaw anki nitrattaw l sfida eh, tal- tal, tal, tal radikalizzazzjoni fuq internet kif għalt is-snjola Kinnici u kif saħet anki fuq illa għal se jkun hemm lejla għada fl-Italja. U mbagħad kwistjoni eh, korrelata hija l-encryption għax l-encryption miex biss sempliciment fuq bli konna bilanċ uh, f'ċirkostanzi speċjali, imma l-kwestjoni jistħu il-aktar diskussjoni, ma għawnek aħna għedin nitkellmu fuq l-appoċ prattiku għal-infurzar eh, biex nħidu azzjoni fuq ċerti devices f'kondizjonijiet stretti taħt investigazzjoni kriminali u terrorista. Matem, kwestjonijiet għita l aċċess għall-evidenza li teżisti f'postijiet oħra fil-cloud jew f'ġurisdizzjonijiet oħrajn. U intkom saqsejtu s nagħmlu fuq dak u din il-kwistjoni aħna se trattawa fil-proposti li se noħorġu fil-bidu ta' sena d biex insaħħu e, l-isforzi tagħna fuq li evidence u se jkollna ċans nitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet fiktar dettal. Fuq il-kwestjoni tal-appoċ għal aġenziji tagħna u għal-staffing, kif qalet signora Holmajer, diskutejnija qabel di jiena nappoġġa l-Europol u eh, joġobni ħafna u l-Europol qed tikber dejjem iktar bl-appoġġ tagħhom eh, u għas diħla huma se jista' jkollhom iktar rizorsi għall europol u nerġa'w niġu fil-Parlament u naraw e, x'evalwazzjoni nistgħu nagħmlu ta' din il-kwistjoni. U maħniex se nortu dejna biex ma natux rizorsi għall europol Mbagħad fuq dak li għandu xaqsam mal-intelligence li semmiet is-Sinjura Grisbeck u oħrajn, aħna l-attenzjoni u hija fuq il-passi li jmiss Għax intkom għandkom raġun dan id-dibattitu e, f'ħafna kazijiet u politiku u f'ċerti kazijiet u għandu elementi politiċi eżaġerati. Aħna għanna insaħu l-użu tal- Schengen Information System u rridu nħedġu l-Istati membri biex jaqblu fuq il-proposti li ġew prezentati. Imma meta ċaħat ikun marbut ma' terrorizmu, eh, għandu jiġi notifikat fil-SIS. Jena eh, sorpris bil-fat li mux il-servizzi kollha ta' intelligence fl-stati membri ma għandhomx eh, aċċess għal l-SIS. U din hija ħaġa żbaljata, irridu nħeġġu l-istati membri biex jagħmlu deċiżjoni biex jappoġġawhom dawn. Dawn huma kwestjonijiet prattiċi, konkreti li qed nippruvaw nagħmlu issa. Eh, u intkom tafu għax ġat kellimna fuq għaf postijiet oħra, għanna eh, għanna kunu iktar realisti fuq l ezistenza tal-kooperazzjoni tal-intelligence bej il-stati membri. Teżisti di u rridu naraw kif nistaw namlu kollegamenti mal bejn din il-kooperazzjoni u l-komunitajiet tan forzar. Uh, eh, billi iva nużaw l-esperienzi nazjonali, però b'rispettu kolla sensitivitajiet nazjonali. Hemm passi konkreti x-nistaw nagħmlu hawnhekk. Nappoġġa l-perspettiva illi nistaw natu iktar setat li lil PPO fil-futur. Hija eh, ħagġa sabiħa li ġa għandna 20 stat membru fuq li PPO. U mbagħad kien hemm anki ħafna kwistjonijiet li qajmtu fuq il-PNR. Fuq il-PNR jina minista nevita din il-kustjoni. E, e, e, għatem moħrajn u koll, anki il-Polonia, fuq il-Polonia. Għanna sistema, għaxintkom ġata fu, għaxintkom dialogu mal vici President, l ewel vici President Timmermans, jina nittama illi u għaj sejr nexxilu jagħmel progress fi dialogu li għati proponi, ma s sadattant irridu għanki nżommu il-kooperazzjoni ma l autoritajiet polakki fil-ġlida kontra dawn il teddidiet Jina, xie ġimajlu konti għal Varsavia biex niddiskuti il-kooperazzjoni pratika maħom. Fuq il turkija u l-Interpol miex kwistjoni biex ta' Turkija, kien hemm anki diskussjonijiet oħrajn u diskussjonijiet aħna maħniex propju membri tal-Interpol u għanna dialogu però attiv maħħom biex niprovaw nġeru għom jinfurzaw il-proċeduri interni, għax inkella se jkollna dawn l-sfidi li jintkom semmejtu, u sen komplom dawn l-diskussjonijiet. Fuq il-kwestjonijiet differenti fuq dak li għandu xaqsam għal-PNR, jiddispjaċini tasbu intkom li aħna miexin bil-mod, aħna maċ għenna mra apposta li nimxu bil-mod, għetti provaw nirsolvu Aħna ġajna xiftit risposti għal korrespondenza li jintkom batturna. Eh, għax brispet, għandu jkunem hemm ġa risposta għal mistoqsijiet li tibatuli qabel ma ta' tintaqgħu miegħi. Ma na nirrikonoxxi li risposti ma jkoprux il-kwistjonijiet kolla li jintkom eh, li jintkom tamlunna u jintkom jistoqilkom risposti għal mistoqsijiet kollha li tagħmlulna u nittama li bl-diskussjoni li se jkollna llum u anki eh, b'okkażjoni toħra nistgħu narfu li f'ċerti każijiet maħnex sejr nexxina nisodisfawkom totalment bir-risposti tagħna. Kien hemm mistoqsijiet li waslu forum differenti, se nipprova jiena nirrispondihom kollu. Fuq il fuq il-kalendarju tal-PNR. Signora Leonard, aħna Et noħorġu l-mandat issa, nistaw naqblu mal-ajr, et se nitkellmu mal-Kanadizi fil-marġini tal-G7 l-lejla juħada, sen sen sen ninkorraġu għom biex anki huma jkollhom il-mandat biex nibdew diskussjoni kolla tal-kmini possibbli u rritu li dawn id-diskussjoni rridu jimxu qudiem mill-aktar fis possibbli għaliex anki jekina in sostni illi il-bazi eżistenti għat trasferimenti il-bazi hija valida eh, naqbel però illi ma ridux nibqgħu fissati fuq din il bażi irridu aħna ftehim ġdid għalhekk qegħdin naħdmu wara rridu nagħmlu kull ma nistgħu biex eh, dana ikun skont il-pożizzjoni tagħna. U, u dana mhuwiex imħabba kontesti oħrajn jien ma naħsibx illi hawnhekk eh, dan huwa suġġett li nistgħu anki ma naqblux fuq. Le, irridu nsibu ftehim fuq l-implikazzjonijiet immedjati għal ftejmiet oħrajn internazzjonali tagħna. Anki fuq dan se jkollna nkomplu diskussjoni tagħna għax il-pożizzjoni tagħna, l-analiżi tagħna hija ċara hija ċara li l-ftejmit l-oħrajn li għandna mal-Awstralja, Stati Uniti u huma fisse sakemm jiġu sospiżi mm, maluqin mm, jiddikjarati mhux validi din hija l-pożizzjoni tagħna. Intkom tafu illi il-mekanizmi għal proroga ta' dawn il-ftejmit hija kwestjoni li kull tinqala kull darba u għanna vis, preavvis ta' sena u diħat tiġi fis-sajf li ġej u għanna nafu li dawn huma ftejmit li nistgħu anki ntemmu. Hemm punti fissi e, fil-kalendarju. Però dawn huma situazzjonijiet li għad irridu dejjem nirrevizjonaw u anki irridu nafu illi id-dispożizzjonijiet fil ftajmi differenti mumiex propju l-istess. Fuq il-rida cross għal PNR tal-Unjoni Ewropea naħseb illi miex ħaġa ġusta najdu li maħaddix deċiżjoni hawnhekk. Għax jiena, per eżempju, publikament għat illi il-pożizzjoni tagħna hija illi l-obbligi fuq l-Istati membri eh, minn din id-direttiva tal-PNR miex ma se tkun affettwata. Miex ħaġa ġusta li tajdu li aħna madniex di. Din hija pożizzjoni li aħna ddikjarajna. Aħna nemnu illi il-situazzjoni differenti legali ta' direttiva tal-PNR li tirrigwarda il-data il tal-PNR pnr l istati membri għal skopijiet tal-infurzar u mwix ftejm internazjonali bejn l-Istati membri u, u dawn inkludu anki il-vjaġġi fil-Schengen eh, ħabba dawn il-karatteristiċi l-element il-ftejm huwa differenti. Fuq il-kwistjoni ta' strumenti l ohra aħna bdejna forsi fil-qosor biss l-evaluazzjoni tagħna inizjali tal-impatt u l-implikazzjonijiet għall-istrumenti l-oħra li intkom staqsejtuna fuqhom fil-korrispondenza u għandkom raġun e, tajdu e, għaliex in-natura e, tal-istrumenti huma differenti għandkom raġun tajdu li m'hemmx impatt ma naħsibx se jkonna żmien illum e, e, li namlu diskussjoni fuq kull wieħed minn dawn l-istrument. Però jena lest nagħmel din diskussjoni magħkom. Il-bażi e, ta' din id-diskussjoni li nistgħu niddibattu fuqha illi risposta tal-qorti tirreferi għal strument speċifiku legali fuq situazzjoni speċifika u ir-riżultati ta' dik l-opinjoni ma jistgħux applikaw automatikament f'sitwazzjonijiet oħra U, u dana huwa artikolu illi japplika għal situazzjonijiet oħrajn. Kull waħda għanda tiġi diskussa b'referenza għal ċirkostanzi tipiċi u speċjali illi se jkollha f'kull każ. U jiena lest inkompli niddiskuti u nitkellem magħkom għax huwa dan l-ispiritu li aħna nixtiequ inkomplu il-ħidma tagħna fuq dan id-dossier li huwa importanti ħafna u anki fuq dossier oħrajn li aħna tkellimna fuqhom. Aħna nirringrazzjaw kommissarju naf li inti trid titla' issa nixtieq ukoll nati il-mikrofonu l-presidenza tal-Kunsil, anki Sofin Vels kella mistoqsija oħra, ma e, zomma asira, jew nistaw nżommu għal wara l-intervenzjoni tal-presidenza tal-Kunsil. Tista' titkellem issa fil-qosor? Eja, rrit nervi li kon qed ngħid li Sinjura Grisbeck, jiena nħos illi hija ħaġa ċinika din miex loba għawnek, maħnix qed nilabu l-atteġġament tal-Kummissjoni jiena nħoss illi huwa ta' nuqqas ta' rispett kemm mal-qorti u għall-ċittadini. Il-Kommissjoni trid iżommi trattati ma tistawx tpoġġu il-pejs fuq ċittadini individwali kull darba rimorru qorti u jam jiftħu kawżi li ddumu snin U intkom tafu perfettament xieġri jekk xaħat jisfida per eżempju il-ftejn mal-Stati Uniti fil-qorti, intkom tafu xieġri

aħna għalix qed namlu ta' parsi hawnhekk aħna qed tgħidu l dan ftehim differenti rridu nħarsuh konsidraw intkom ta' fuq. Allora l-Kummissjoni għandha ġa l-obbligu li tiddefendi l-interessi ta' ċittadini. Mhijiex ħaġa tittabli li ċittadini Ewropej jridu jmorru l-qorti biex jiddefendu drittijiet tagħhom għaliex qed jiġu abbandonati mill-Kummissjoni Ewropea. U dinha mhix kwistjoni biss ta' dialogu bejnietna, aħna nistgħu naqblu fuq dan mhux dan il-punt. Il-punt huwa l-Kummissjoni għandha dritt tiddefendi l-interessi ta' ċittadini ċittadini Ewropej u li tappoġġa l-trattati. il kummissjoni dan mhux qed tagħmlu, mhix qed tagħmel id-dmir tagħha. Jiena narfu dan id-duty, dan id-dmir u, dan huwa dmir li għandek raġun illi tajt li aħna għandna dan id-dmir, però jiena man imma jiena m'għandi l-ebda intenzjoni non osmi rispett f'dan il-komitat u l-komitat il oħra li jitkellmu fuq dan il-kwistjonijiet. il il kwistjonijiet u jina lest niġi nitkellem ma'kom fuq dawn il-kwistjonijiet. Grazzi. Eh, aħna b'dawn il-klim eh, niskużawk biex titla u nirringrazzjak tal-li tiġi da' bis ma'na u t-diskuti. Jena nishti mm, issa nati il-mikrofonu l-ambasġatur reprezentant tal-Kunsil eh, biex jitkellem fuq din il-kwistjoni. President, membri onorevoli, eh, il-Kunsil ġimmi stiden biex biex jitkellem fuq il-ftajim previst mal-Kanada fuq il-PNR. Jena ringrazja ħafna li kummissarju King di risposta ħafna mill-mistoqsijiet tagħkom. U jena però ma nafx kemm valur miżjut jista' jagħti l-Kunsill attualment f'din id-diskussjoni. Jien naħseb l-iktar kwistjoni pertinenti illi jiena nista verament nimpenja ruħi fuqhom illum hija illi kif għalkom il-Kummissarju ir-rakkomandazzjoni għal konsil biex tir-negozja il-mandat ġiet ippreżentat fil-konsil il-beraħ u bħala presidenza nista' nikkonferma illi aħna għanna l-intenzjoni kollha li nimxu namlu progress minn aktar kmini possibli u għallura l gruppi ta' ħidma se jibdew jaħdmu fuqa immedjatament u kif għal il-Kummissarju King anki aħna nittamaw illi konna mandat eh, bla dewmen un bat fidejn il-Kummissjoni il-rinegozjazzjoni ta' trattat. Il-Konsillu kollu irċeva ħafna mistoqsijiet minnaħat tal-Parlament fl-interess biex ma naħlix ħafna żmien se niprova nikkomprimihom u u nitkellem fuq il-punti l-iktar pertinenti u nidispjaċini jekk xieħut mir risposti tagħna se jirrepetu l-pożizzjoni tal-Kummissarju. Fuq l-implikazzjonijiet tal-opinjoni tal-orti fuq ftejmiet oħrajn, jiena nibża li rridu niverifikaw dan l-approċ legalistiku illi l-opinjoni ma tirrigwardax f'tejmiet ma' pajjiżi oħrajn. Allura jiena nirrepeti hawnhekk li dawn il-ftejmiet jibqgħu jibqgħu e, fisseħ sakemm ma jiġux dikjarati e, mhux validi sakemm jirġa' jsir negozjar. U l-istess ħaġa anki fuq id-direttiva EU PNR. Dan huwa prinċipju illi ġi sostenut anki mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea f'ħafna każijiet, l-istati membri mhumiex obbligati legalment jitrasponu uh, da, dawn, dawn dokumenti u dan huwa diffiċli ħafna min-naħa tal-istati membri. Il-tret punt tiegħi huwa fuq implikazzjonijiet possibbli għal-ħidma attuali li għanna, per eżempju, ċerti dossier oħrajn leġislativi. Ta' interess partikolari huwa il-ftejn politiku fuq il-sistema tħul ħruġ. Aħna ninsegwu l-opinjoni tal-servizzi legali ta' tlet istituzzjonijiet konġuntament li għallu huma e verifikaw illi il e, e test ta' neċessita huwa sodisfat skont il-qorti. Il-Presidenza Estonjana e, tappoġġa il-Presidenza ta' dawni servizzi legali li jgħidu l-iskop ta' dan il regolament huwa differenti minn dak tal-PNR mal-Kanada u għawnek iż-żamma ta' data għal regolament, fil-regolament, mu qed jitfa' l dubju fuq il-legalità tal-ftejn politiku li ġie mill-ħuq. U jina b'dawn il-klim nala u nirringrazzjakom għall-attenzjoni u President eh, anki najt li jena diġa uh, um, pajt eh, zejiet mill-ħin nirringrazzjak li inti pajt iktar mill-ħin li konna previdejna. Aħna nirringrazzjak tal-prezenza u nżommu l-kuntat grazzi tal liġejt ġejt f'dan l-iskambju u tajtna l-pozizjoni ta'kom. U b'dawn il-klim u unkomplu għal punt li jmiss fuq l-agenda u li huwa l-Aġenzija Ewropea għal ġestjoni tal- eh, tal-sistemi ta' ġustizja rapporter Monika Makovej sistemi IT fi zona ta' libertà, sikurta u ġustizja. U għanna diskussjoni fu il-rapport Eh, fuq il-revizjoni tal-qafas EU li zannat il-mikrofonu l-rapporter, unbat ekkem xadows li u jitkelmu anki l-membri u għanna maħna il-rappresentant tal-Kommissjoni Pascal Mio li huwa il-viċi kap ta' il Vici direttur tal-DG Home. Li huwa est li jesta jitkelmu. Signora Makovej, grazzi. Snin wara Eh, il-ħidma tal-li u liza għanna bżon ta' mandat għawi. Għalix l-Uliza trid tiżgura l-sfidi tal-migrazzjoni u anki ta' terrorizmu eh, biex tiżgura s-sikurta fuq livell Ewropew. Allora nil għal proposta tal-Kommissjoni li twessa l-ambitu tal-Uliza li u l se jkollha rwol strumentali fil izvilupp ta' sistemi legali ġodda u għed referi għal sistema ta' tul ħruġ PCN u anki l-Aġenzija u koll se kolla setat iktar għawin għal l-istatistika u għal proġetti pilota. Il-proposta għatwa ifta' data automatika hija importanti ħafna għalix nistaw nuru li l-data miex korretta u inkoerenti jiġu identifikati immedjatament u dan huwa problemi għax ħafna drabi l-istati membri ma jibatux data akkurata u koerenti u iridu iridu huma jimlewa din id-database fuq l-interoperabilità il-proposta ħadd tati mekanizmu biex inkunu nistgħu niżviluppaw il-karatteristiċi il tal-approċċ tal-Kommissjoni fuq l-interoperabilità. Hemm xi aspetti però ta' fir-rapport tal-Kommissjoni li għandhom bżonn ta' iktar kjarifika. U titjib fl-opinjoni tiegħi. U jiena dawn ktibtom fir-rapport u se nagħmel referenza għal dawn il-punti. L-ewwel net pereżempju l-assistenza għall-Istati membri il-kapacità tal-Aġenzija biex jagħtu assistenza u parir jekk huma mitlubin mill-Istati membri fuq kwistjonijiet tekniċi hija waħda mill-iktar bidliet importanti fil-mandat il-ġdid. U aħna nitkellmu fuq sistemi IT ġodda u bla dubju l-Istati membri se jkollhom mistoqsijiet u kjarifiki xi jitolbu. Fl-artikolu 12 jina niproponi illi il-prassi attuali għal biex jibatu talba direttament l-Aġenzija minn Istat membru mm, għandhom immorru direttament l-Aġenzija u mux kif kien qabel mill kommissjoni U il kommissjoni il rwol tal kommissjoni ta' ex ante kontrol u kontrol ta' konsulenza u għandha tagħmel monitoraġġ jekk l-Aġenzija tat risposta fuqta u ġusta l mistoqsijiet minnaħa tal-Istati membri. Punt ieħor fejn qed nipproponi bidliet fuq is-siti tekniċi nħoss l-Aġenzija għandha tirreaġixxi fuq sitwazzjonijiet u tirreaġixxi jew tiplementa proposti reġislativi futuri skont il-mezzi tekniċi eżistenti. Allura, il-sit għandu jiġi estis jew mm, imtejjeb u intkom ta' fuħ dan għax il-databases jiġu kreati kontinuament. Jekk hemm eh, difetti eh, u zbalji li jista' kollom is-sajt se jiġu eh, korretti fi Strasburgu li huwa is-sit ta' Ewliza, hawnhekk eh, nipproponi emenda l-artikolu 13 biex ikun hemm il-possibilità li jkun hemm iktar siti tekniċi jekk ikun hemm bżonn wara id-deċiżjoni tal-bord ta' Ewliza u wara li tiġi aċċettata mill-Kommissjoni. is-sit prinċipali fi Strasburgu u siti oħrajn jekk hemm bżonn fejn hemm bżonn u kif huma mitlubin mir-realtà um, minnaħa tal-Istati membri wara konsultazzjoni mal-Kommissjoni u deċiżjoni mill-Bord. Fuq il-backup, jina nemmen li il-ġestjoni tal-Juliz għandhom jiddeċidu jekk dan is-sit għandu fej se jkun biex jiżgura funzjonalità totali. Jina kol nemmen u nisħa fuq il-fat li il-backup site għandu jibqa kapaċi jizgura l-operazzjoni jekk ikun hemm hekk sistemi l-oħrajn ma jaħdmux ma jkunux qegħdin jaħdmu. Il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi E, e, fl-izvilup tal-akki Schengen u kwistjoniet relatati. Jiena għamilt emenda tal-artiklu 38 u estendejt din il-parteċipazzjoni lejn pajizi oħrajn għal kwalunkwe tip ta' ftehim ta' assoċjazzjoni mal-Unjoni Ewropea. Umbat, Artiklu ġdid 38a biex natu bażi legali suffiċenti biex l-Aġenzija tkun tista' tagħmel il-ħidma tagħha u biex nżommu relazzjoniet ma' organizzazzjonijiet internazzjonali. Kumpens finanzjarju dan punt ieħor, e hemmhekk għamilt bidliet l-artiklu 37 jagħti l-bażi legali għal kooperazzjoni mal istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea U f'dan is-każ is-servizzi ta' EU liża jista' jkollhom impatt fuq aġenziji u dan għandhom jiġu kompensati għal dawn is-servizzi. Il-ħames punt trasparenza. Jien għamilt emendi biex inżid la trasparenza tal-EU liża u anki fuq il-prevenzjoni tal-konflitt ta' interess tal-bord ta' ġestjoni u tal-gruppi ta' parir ta' Juliza. U id-direttur eżekutif għandu jkun indipendenti u mandux jirrispondi għal istruzzjonijiet mill-ebda gvern. U dan għandu se inkludi anki periodu ta' tranzizjonali illi jista' jestendi il-mandat il għal ħames snin. Qed niproponi allura periodu tranzizjonali waqt il-qafas attwali u l-qafas legali. Pratikament jitkellimt fuq il-kwistjonijiet kollha legali u nixtieq ngħid illi l-Ewropa għanda sfida illum illi tibqa miftuħa u li tibqa zikura. Allura għanna bżon ta' mandat iktar qawwi u iktar flessibilità biex tilħaq dawn l-għaniet. Illi tibqa miftuħa u fl-istess ħin zigura. U allura ma li nkunu nistaw nirħu ftejn bikri. Grazie. Grazie ħafna. Issa, Għanisimaw il-kommenti ta' Shadows għall bibi għanna l-Barbara Kudritska u nistara dira l-kelma minnu fiħ. Grazzi ħafna nishtiq nirringrazzja l rapporter ta' dan l-abbozz ta' rapport. Nħu għosna il-kontenut ta' rapport huwa konform l-prioritajiet tal-PPE qed nieħu nara illi reġgħet trid introdotta dispożizzjoni tas-sigura l-indipendenza tad-direttur eżekuttiv u qed issaħħaħ artiklu 38 paragrafu wieħed illi huwa dwar il-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi illi kunu daħlu eh, fiftejmiet ta' assoċjazzjoni mal-Unjoni Ewropea. Madan kollu għanna nikkonsidraw ukoll l-intejbu l-abbozz ta' dan ir-rapport speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħaddiema speċjalizzati. Irridu nistabilixxu wkoll tekniċi, irid ikun hemm bidla fl-involviment tal kummissjoni fit-teħid ta' deċiżjonijiet, irid ikun hemm l-evalwazzjoni tal-Aġenzija, kif ukoll dak li għandu x'jaqsam mar-recast package. Jiena se nirressa eh, ċertu emendi dwar dan li qed insemmi, kif semmejt l-aħħar darba huwa ċar illi li Ulisa għandha sfida kbira d-dima u għalda għastant irridu nassiguraw li tkun tista' tiffunzjona kif suppost għasnin li ġejjin u għanna illi nikopera ma' rapporter u ma' shadow rapporters. Grazzi ħafna sa' fisem l-essendi sira kinniċi. Grazie. Grazie, President L-għonnet nishtiq nirringrazzja il-Sinjora Makovej kollega li prezentat il-rapport taħħa fuq il-proposta ġdida għal eh, regolament għal aġenzija EULISA li tati bazi għal dialogu kostruttiv preparazzjoni tal-Parlament Ewropew. Il-bidla ta' regolament huwa importanti bla dubju eh, meta wieħed is eh, ir-rwol li l-Euliza se jkollha fil-sikurta u l-iskambju ta' informazzjoni. Jina analizzajta il-proposta tal-Kummissjoni u anki il-rapport ta' Sinjura Makovej b'attenzjoni, però nħoss li għatem xi punti illi fl-imkien ma' shadows l-oħrajn irridu aħna niddiskutu fl-imkien fuqhom. L-ewwel jena jiena naħseb illi rridu nanalizzaw ir-rwol ta' supervizjoni tal-Kummissjoni Ewropea fuq l-attività tal-Aġenzija. Il-bidliet li huma proposti minn Makovej huma nista' naqblu fuqhom, però rridu nippruvaw insibu bilanċ ġust bejn l-eżigenza ta' supervizjoni u kontroll u minnaħal l-oħra il-libertà ta' azzjoni illi ti garantixi li l-Ewliza il-possibilità illi taqdi ir-rwol tagħha b'effettività. Profil ieħor illi rridu nirriflettu fuqu huwa il-mekkaniżmu ta' kompens finanzjarju E, e, kif inu propost mis sinjura Makovej. Jiena naħseb illi fu, anki fuq dan l-aspet rridu niddiskutu biex nevitaw li mbagħad l-aġenzija tkun tista' tiġi eh, meqjusa bħala eh, service provider bil-ħlas għax aħna nafu illi irridu nikkonsidraw illi niftħu l-possibilità illi eh, entijiet pubbliċi jistaw ibbijaw eh, ċerti prodotti eh, f'ċerti situazzjonijiet ma l-istati membri jista' jkollu effett negattiv tal-Aġenzija fil-ħidma tagħha skont ir-regolament. Umbat punt ieħor li forsi rridu niddiskutu fuq jirrigwarda il-ftejimiet mal-organizzazzjoniet internazjonali l-oħra. U naħseb li fuq dan eh, fuq l-paragrafu ġdid tal-artiklu 38 irridu niċċaraw aħjar eh, l-intenzjonijiet tal-bidla tal-rapporter. Mbagħad fuq il-nomina eh, tad direttur eżekutiv dil proċedura għandha tkun skont dik li tiġi użata mal aġenzija oħrajn fil-ġustizja affarijiet interni. U il-Parlament Ewropew għandu jkollu ruol importanti li huwa l-leġislatur li għandu ruol ta' supervizjoni fuq l-Aġenzija illi fi snin li ġejjin eh, se jkollha ruol eh, importanti ħafna. E, Umbat anki fuq l-operabilità fuq l-artiklu 9 tal-proposta tal-Kommissjoni inħossi li nistaw naċċettaw l-impostazzjoni ġenerali tagħha illi jagħti l-ħidma lil Ewliza biss jekk il-koġislaturi jiddeċidu li dan jista' jsir fl-istrumenti leġislativi attwal li qed jiġu bħalissa diskussi inħass li huwa importanti li natu l-Ewliza dan il-mekkanizmu ta' interoperabilità meta wieħed is li għandhom anki elementi professjonali ħafna. Umbat hemm eh, evalwazzjoni eh, fu l-opinjoni tal ehm, tal-direttur tal tal direttur tal tad-data. Irridu e nirsolvu dawn il kwestjonijiet u dawn jibdew mill-ċentralizzazzjoni ta' sistemi informatiċi, l-użu tad-data eh, għal uh, raġunijiet statistiċi minnajr eh, anonimi u anki fil-paragrafu 2 illi irrit jintervjeni fuq istruttura ta' sistemi informatiċi, però nistanala u najt li se jkonna ċans fil għat ma shadows nkunu nistaw nitkelmu fuq dawn il-punti illi jiena f'dan l-ewwel diskussjoni qed nisħaq fuq u jiena żgur li se naslu għal test e, illi nistaw naqblu fuq għax ir-rwol tal-Aġenzija jistħoqlu illi kon e, l-impentana. Grazzi. As uh, there is no uh, further Peress li memx iżjed xadow rapporters prezenti, nixtieq insaqsi jekk hemm xi membri oħrajn li xtaw intervjenu. Ivan da dik kif għadda ħejjena xadow ukoll. Imma naħseb li it-tlet kellima għadna kif smajna diġa semmew li zed kwistjonijiet importanti għalhekk jina ħerqan li nkomplu naħdmu fuq dan il-fajl mill-naħa tal-Parlament naħseb li hemm appoġġ ċar għal dan il-fajl U il-mistoqsija ovvjament hija dwar is-salvagwardji illi rridu nistabbilixxu biex ehm, nipproteġu wkoll l-standards tagħna u għalhekk ħanad il-kelma lura lis-Sinjura Makovej. U permettu li ħanitlob ukoll il-Kommissjoni biex tajt kelmtejn qabel ma nagħti il-kelma lis-Sinjura Makovej mela l-ewwel is-Sur Milo Kjoġbok, komment fil-qosor. Grazzi, President. Jena, l-għanet nishtiq nirringrazzja l-rapporter fuq dan l-abbozz tal-rapport fuq il-proposta tal-Iju Liza. Il-Komissjoni taċċetta il-numru ta' emendi proposti li ħajżidu iċ-ċarezza u li ħajtejbu il-test. Matankollu għanna ċertu problemi eh, b'xi emendi ħanimxi fl-ordni tal-emendi, mela il-Komissjoni tixtieq tiffoka l-ewwel fuq emenda wieħed 18 u 19 li madwar artiklu 13. Artiklu 13 huwa fuq eh, siti tekniċi ulterjuri li jistgħu jiġu stabbiliti wara deċiżjoni tal-Bord ta' Ġestjoni. Dina il-proposta kienet ħarġet oriġinarjament mill-opinjoni tal-Bord ta' Ġestjoni fuq l-evalwazzjoni imma l komissjoni dika ma kienieċ qablet magħha għaliex il e, sidra s-sidi li ħajġu deċiżi huma parti mill proċess innifsu. Il għalhekk jekk timbidel, jimbidel il-post, ifisser li ħajkonna nibdlu koll l-istrumenti u naħseb li dik miex konformi ma' deċiżjoni tal-bord ta' ġestjoni. Il-test ġi emendat biex nippermettu illi ikonem eh, il-backup systems joperaw b'mod simultanju u ta' kien fuq talba wkoll tal-bord ta' ġestjoni. Dinja fil-fatt lażla li naħsbu li għandha tiġi attivata u għalhekk il-Komissjoni ma taqbilx mal eh, dak li qed jiġi propost f'emenda 18. Ma naqblux ma' emenda 19 laqqas illi tajt illi il-backup site tkun f'post partikolari jew inkella f'xi post ieħor wara deċiżjoni tal-bord ta' ġestjoni. Tana don qed jinsinwa illi il-post tal-backup jista' mbagħad jinbidel minn grazzi għad deċiżjoni tal-bord. Wara kollox qasbis kien hemm evalwazzjoni ta' impatt biex nevalwaw jekk hemmx bżonn il-raba post jew inkella illi ikun hemm trasferiment tal-backup attwali. Il-proposta tintroduċi flessibilità illi l-backup site tintuża bħala il-sit attiv. U din kienet ukoll is soluzzjoni li preżenta l kunsill fid-9 ta' Ottubru. Naħsbu illi għandna nżommu ma' dik bħala soluzzjoni teknika biex nagħlaq kwalunkwe deċiżjoni li fisser li ħajkun hemm tibdil fil-leġislazzjoni attwali għanda tkun deċiża mill-kolleġislaturi nfushom u huma għandhom jiddiskutu kwalunkwe evalwazzjoni tal impattu dak ma jistax jitħalla biss fidejn il board ta' ġestjoni. Dwar emenda 3 u emenda 16 illi huma fuq artiklu 12 paragrafu 1 eh, dan l-artiklu huwa eh, fuq pariri ad hoc lill-Istati membri. Il-Kommissjoni tiċċara li talba għal pariri għandha titressaq direttament lill-Aġenzija. Madankollu dwar it-talba għal appoġġ ad hoc illi jkun meħtieġ f'każ ta' miżuri straordinarji migratorji jew ta' sigurtà, dawn għandhom jiġu indirizzati lill-Kummissjoni għaliex hija l-Kummissjoni mhux l-Aġenzija illi għandha l-kapaċità li tevalwa il-sigurtà fil-isfond tal-sitwazzjoni migratorja illi tkun preżenti. Tana kien il-prinċipju segwin anka fil-bidu tal-2016 meta l-Kummissjoni talbet li Uliza, anzi li Uliza talbet il-Kummissjoni biex tipprovdi appoċ fil-hotspots. Barra minn il-Kummissjoni tirtam il-monitoraċ ukoll ta' jekk l-Aġenzija wiġbitx f'ħin raġonevoli għat-talba minna ħadar l-Stati membri fuq emenda 4 u 17 u għek interrompi il-President Skużani, għanna il-votazzjoni ħatibda żewġ minuti oħra. Ħu paċenzja, jimporta tikkonkludi ftit. U il-rekomandazzjoni speċifiċi fuq l-emendi d djom l rapporta bil-miktub li niproponi u għalli konna laqa apposta ma' rapporter u ma' shadow rapporters biex niddiskutu l-emendi fid-dettal. Grazzi. okay thank, thank you very much for, for that. Uh... Grazzi ħafna. Ħadna nota tal-kommenti tijak, issa nishtiq naddi l-kelma għal darboħla l-rapporter qabel ma nibdew is-sessjoni ta' votazzjoni. Grazzi ħafna jifana fil-li għedin nillestu għal votazzjoni oħra. Mela, fuq il-protezzjoni ta' data xtaqt ngħid illi xiftit ta' żminilu il-meta twaqfet li Ulisa l-Kummissjoni kienet għamlet stħarriġ. U Ikkonkludiet li jkun aħjar li jkun hemm aġenzija waħda illi tkopri dawn id-databases kollha mill-perspettiva tal-protezzjoni tad-data u tas-sigurtà. Kollha kemm aħna nafu illi dawk involuti fl-Uliza m'għandhomx aċċess għall-informazzjoni li hemm fuq is-servers, Allura, u għadem iżjed faċli illi ikunem aġenzija wahda illi tħuħsi il-protezzjoni tad data aħjar wahda mill-li kollok għaxra. Grazzi ħafna. Eh, mil-bqija jekk ikunem xie kwistjonijiet ta' segwitu nidirizzom mal kollegi biex tkunu tafu l-iskadenza hija s-6 ta' novembru, l-iskadenza għall-MND s-6 ta' novembru fis-6 ta' flaxija. Mela bekna l dan l-iskambju ta' opinjonijiet u ħan minuta kemm jidħlu l-kollegi u mbagħad nibdew bil-votazzjoni bil-sessjoni ta' votazzjonijiet. Grazzi. Colleagues, um, please get ready for the votes, please. Kollegi, kieġabkom i-preparaw għal-votazzjoni, għaraw li għandkom il-kard. We'll start in just a few seconds, please get ready. Għanibdew 50 sekondi oħra. Colleagues, if everyone is ready, just please be ready. Kollegi, jekk kulħadd lest nistgħu nibdew. Qed nara li hawn għadu qed jieħu postu kieġobkom żommu daqsxejn skit. Mela l-ewwel votazzjoni elettronika tat-tieni sessjoni ta' votazzjoni hija lejn ehm, Strategija Digitali Rapporterija Angelika Mlina tixtieq titkellem qabel il-votazzjoni le tajjeb mela. Mela, kompromess tlieta, votazzjoni miktuba. Kulħadd tivvota? Le, mhux kulħadd tivvota. Kulħadd ivvota. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. għadda. Emenda 26, votazzjoni miftuħa. Emenda 26. Kulħat Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. Kompromess erba' votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għandit. Kompromess 5. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess 6. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Emenda 37 l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma ditx. It-tieni parti anzi jikkoreġi ruħu l-President. Emenda 43 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mela, kollegi, eh, l-SND għandhom vot zejjed. Tajjeb, mela, votazzjoni maluqa, għadda. Emenda 45, emenda 45, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Premessi, emenda seba, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Emenda 8, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-essendi għal darbohra għandhom vot zejjed. ħodu paċenzja, għandkom vot Votazzjoni għadha miftuħa. Grazzi. Votazzjoni maluqa. Mattiċ. Emenda tissa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mattiċ. Emenda 10, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 11, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma tiċ. da' 13, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. da' 14, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma tiċ. Emenda 15, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma tiċ. Emenda sittax votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma tiċ. Emenda 17, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni madwa. Għaddit. Kompromess wieħed, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. Emenda 22, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess tnejn. votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, il-citations emenda wieħed, votazzjoni miftuħa, maluqa, għaddit. Emenda 2, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit, emenda tlida, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit, da erba, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit, da ħamsa, votazzjoni miftuħa. Marruqa. Għaddit, emenda sitta votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Għan nifutaw fuq test ta' kif immodifikat votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 52 eh, favur, 3 kontra, nifirħu l-Sinjor għamlina l-rapporter. Okay, colleagues, we move now to... Tajab, kollegi. ħanaddu għal rapport fuq il-rispett għal ħajja privata protezzjoni ta' data personali fil-komunikazzjoni elettronika li t-ravoka direttiva 2002 58 barra eċ regolament fuq il-privatezza u il-komunikazzjonijiet elettroniċi. Ir-rapporterija l-Onorevoli Lauristin, għal Tawla bots ta' rapport il-rapporter tixtieq titkellem qabel nifutaw. Grazzi ħafna Iva fil-qosor. Jiena nixtieq nirringrazzja lit tim kollu ta' Shadow Rapporters fostom ix-Shadow tal-PPE illi baqgħet tirsisti sal-aħħar minuta biex tilħaq kompro, biex nilħaq kompromess. Sfortunatament mhux kollox mar kif xtaqna, Imma, insomma, kien xogħol diffiċli ħafna, konna taħt ħafna pressjoni u nirringrazzja lil kull min ħadem b'mod attiv eh, u prova jagħti daqatit biex niksbu l-aħjar riżultat. U l-fatt għandna aħjar li stajna niksbu. Grazzi ħafna mela ħanibdew b'kompromessa artiklu wieħed, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mela, l-SND għandhom vot zejjed, tistaw tneħħuħ kieġobkom, tajjeb, zommu dak il-vot nijes, votazzjoni maluqa għadda, kompromess tnejn, għanzi kompromess fuq artiklu tnejn, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, Għaddit. Kompromess fuq artiklu 3, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess artiklu 4, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess artiklu 5, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni maluqa għadda. Kompromess artiklu 6. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa għaddit. Kompromess artiklu 7, votazzjoni miftuħa. ħudu l-ħin ta'kom jina mux ħanqot il-numru tal-paġna. Tafu noqgħod naqot il-numru. Mela kompromess artiklu 7. ħudu l-ħin ta'kom u sibuħ. Signora Stephens. Sibtuħ, mela votazzjoni maluqa, għaddit. Kompromess artiklu 8, votazzjoni miftuħa. Saqsi kem trid tan-numri tal-paġna, mhux ħantihomkom. Il-votazzjoni għadha miftuħa, votazzjoni maluqa, għadda. Kompromess artiklu 9. Artiklu 9, votazzjoni miftuħa. Compromise on Article 9, the vote is still open. Il-votazzjoni għadha miftuħa, kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Għadda. Kompromess artiklu 10, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għadha miftuħa. Għadda. Issa naddu għal kompromess artiklu 11a. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għadda. Naddu għal kompromess artiklu 12. Votazzjoni miftuħa. Peress li kompromess ta' artiklu 11a għadda, Kompromess 12 miss issa. Kompromess artiklu 12. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Għadda, kompromess artiklu 13, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għadda. Kompromess artiklu 14, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għadda. Naddu għal kompromess artiklu 15, għadġan miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess artiklu 16, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess artiklu 17, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess artiklu 18, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għadda. Kompromess artiklu 19, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess artiklu 21, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess artiklu 22, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess artiklu 23, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess artiklu 24, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għadda. Kompromess artiklu 25, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess artiklu 26, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess artiklu 27, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Fuq il-premessi mhux se nivvutaw għaliex diġà huma koperti kollha u allura nistgħu naddu fuq nivvutaw fuq it-testa kif modifikat l-aħħar vot b'votazzjoni nominali. Um, I, mean, if, if, I mean, it's, I'm in a difficult position, but I mean, if, if, if jina f-pozizjoni ta' xejn diffiċli. Jekk il komitat għax li nistennew ftit. Yeah. Um, we can't wait any longer. Ma nistawx nibqaw nistennew. Waħda mill-koordinaturi illi talbet illi inżommu l-votazzjoni miftuħa ma ħajkonna nal-uqa. Votazzjoni mal-uqa. Għaddit. 31 favur u bekk għaddit. The vote is open. The vote is open. The vote Kulħat vota Votazzjoni maluqa. Għadda, 31 favur, 25 kontra. Memx, astenzjonijiet nifirħu li rapporta. Mr. Boni, um, do you wish to take the floor? Sir Boni, għandu xaġa xajt? Sorboni. Iva, kollegi, peress li donu ma l-axħar jiem ta' Sinjura Loristen fil-Parlament, minħabba li id-deċidiet li tkompli karriera tagħha fl-Estonja. Allura, nixtieq nirringrazzja ferm tal-kontribut tagħha f'diskussjonijiet kontroversjali. Grazzi. Thank you, Mikael. Very dignified. Grazzi ħafna, Iva. Għamilt intervent sabi eh, sabiħ ħafna. Mela, kollegi, naf li dina kienet votazzjoni eċitanti, ma issa Irridu ngħaddu għal votazzjoni li jmissna fil-li għaw ħafna kollegi ma' fusin bil-ħin allura ħajkolli niproċedi. Mela. Naddu għall-Aġenzija ta' Unjoni Ewropea għal kooperazzjoni fil-ġustizja kriminali l Just, Il-rapporter huwa Axel Voss. Jixtieq intervjeni qabel ma nifutaw? Iva jena xtaqt nirringrazzja lil Shadow Rapporters Naħseb li kollox meċa sew minkejja li domna ftit immissanna u naħseb li nistgħu nkunu kontenti bih grazzi. Kazzi ħafna Axel. Mela ħanaddu biex nivvutaw. Emenda 187 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa. Naddu għal-emenda sitta votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Emenda seba, votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Għaddit. Emenda 8, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess. A, votazzjoni miftuħa. <coughs> Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Kompromess B. Votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Għaddiet. Kompromess C. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. <coughs> Emenda 17, votazzjoni miftuħa. Kollegi, <coughs> missjajna nistaw namlu l-emenda 14 kjoġbuk emenda 14. sunni miftuħa. emen darbatax. Votazzjoni għadha miftuħa, kull ħadd ivvota, votazzjoni mluqa. Maddiċ. Emen darbatax, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mluqa. Maddiċ. Emen 20. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 242, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mattiċ, kompromess de votazzjoni miftuħa. votazzjoni maruqa għaddit, kompromess E, votazzjoni miftuħa. Maluqa għaddit, emenda 26, votazzjoni miftuħa. Maluqa għaddit, emenda 23, 32 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Mattiċ. 33 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għattit. Kompromess F, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit kompromess ġe votazzjoni miftuħa. Maluqa għaddit. Kompromess akka votazzjoni miftuħa. Maluqa għaddit. Emenda 40 votazzjoni miftuħa. maddiċ. Kompromess i, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. Kont mistax. Votazzjoni miftuħa. Maluqa, għaddit kompromess ġej votazzjoni miftuħa. maluqa. Għaddit kompromiss kappa votazzjoni miftuħa. <clears throat> maluqa. Għaddit. El votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda 2-8-4 votazzjoni miftuħa. Malwa, għaddit. Kompromess N, votazzjoni miftuħa. Malwa, għaddit. Kompromess O, votazzjoni miftuħa. Malwa, għaddit. Emenda 69 votazzjoni miftuħa. Emenda 69. Disa u sittin. Votazzjoni maluqa. <coughs> Għaddit. Erbajn, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess P, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluħa. Kompromess E, votazzjoni miftuħa. Maluħa. Għaddit. Emenda 74, votazzjoni miftuħa. mal-loqa. Għaddit. Jury 42. Votazzjoni miftuħa. Mal-loqa. Għaddit. Kompromess R. Votazzjoni miftuħa. Mal-loqa. Malluqa. Għaddit Kompromess S, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess T, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess Z, D, votazzjoni miftuħa. Il-kompromess tal-protezzjoni tad-data votazzjoni marruqa. Għaddit. Kompromess a votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Kompromess U, miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess u Votazzjoni miftuħa. Allora. Għaddit. Emenda 387. Amendment 387. Maluqa. Kompromess X. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess Y. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit kol, Emenda wieħed erba' tnejn votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Wieħed erba' tlieta votazzjoni miftuħa. votazzjoni mal-luqa, għaddit ukoll wieħed erba erba, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal-luqa, għaddit wieħed erba ħamsa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal-luqa. Wieħed erba' sitta votazzjoni miftuħa. Maluma. Għaddit wieħed erba' seba' votazzjoni miftuħa. Maluqa għaddit wieħed erba' tminja votazzjoni miftuħa. Maluqa U għet erba' disa kont forti ġiex flimkien votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. għet 5-0, votazzjoni miftuħa. 4 fl-imkien taqqa votazzjoni miftuħa. Malwas. Għaddit. 1-5-5 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit kont 44, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma tatix. Kont 45, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Emenda 6, votazzjoni miftuħa. Maluqa. għaddit. Wet 5-7, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Wet 5-8, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. 408 er, emenda 408 votazzjoni maluqa ma taddix. Wieħed ħamsa disa votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kont 46 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Wieħed 6-0 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Għaddit. 409 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kont 47. Vot miftuħ. Maluqa. Għaddit. 48 votazzjoni miftuħa. ma l magħluqa. Għaddit. Kompromess zeta ċe il-vot votu huwa ma l magħluqa. rridu nirġu namlu. Il-kompromess zeta ċe. Għax il-magna ma ħadmitx nerġu niftħu l-vot, kompromess zeta ċe, votazzjoni miftuħa. <coughs> ZC, kullħat vota, votazzjoni maluqa, għaddit. Ġuri 50, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. Wieħed sitta ħamsa votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Wieħed sitta sitta votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Wieħed sitta seba votazzjoni miftuħa. Maluqa għaddit. Għed 6-8, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Għed 6-9, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Kont 50 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit emenda wieħed seba' żiro u kon 51 flimkien votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet kon 52 votazzjoni miftuħa. Malwa, għaddit. Wieħed seba' wieħed u 53 flimkien votazzjoni miftuħa eh? Għaddit. Kon 54 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Eh? Għaddit. Emenda 172 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Eh? Għaddit. 173 votazzjoni miftuħa. Seba erba, votazzjoni miftuħa. Allora. Għaddit. Erba u ħetlita, votazzjoni miftuħa. Malluqa. Għaddit. Erba u ħet erba, votazzjoni miftuħa. taddix. Wieħed seba' ħamsa votazzjoni miftuħ. Votazzjoni magħluqa taddix. Ġuri 50 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Wieħed seba' sitta votazzjoni miftuħa. Wieħed seba' seba'. s-sini miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Wieħed seba' tminja. sini miftuħa. Maluqa. Għaddiet. Wieħed seba' dissa. s-sini miftuħa. Maluqa. Għaddiet. Wieħed 8-0, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. Wieħed minja wieħed, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. Erba wieħed sitta, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. 61 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Mija tmenin u erba u seba. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. 8, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. 1-8-3, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. 184, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għandit. 185, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. 186, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Ma lesta 55, votazzjoni miftuħa. Maluqa ma ddeċ. Kon 56 votazzjoni miftuħa. Marruqa. ddeċ. Mela l-premessi 188 u 189 f'daqqa votazzjoni miftuħa. Marruqa. ddeċ. Merit wieħed votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. Kompromess ZE. E. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Ġuri 2, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. Ġuri tlieta sena miftuħa. Maluqa. Maddeċ, ġuri erba, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. Ġuri ħamsa, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda tlieta votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddis. Ġuri seba votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddis. Emenda 1.98 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddeċ. 199, s votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddeċ. Komp 3, s votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddeċ. Ġurit 8, s votazzjoni miftuħa maluqa għaddit ġiri disa votazzjoni miftuħa maluqa għaddit emenda 201 votazzjoni miftuħa maluqa għaddit kompromess zeta B votazzjoni miftuħa Maluqa? Għaddit. Emenda 2-3, votazzjoni miftuħa. 2-3. Maluqa? Għaddit. Emenda 5 u ġuri 14 f'daqqa. 5 u ġuri 14 f'daqqa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Għaddit tnejn Emenda 215, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Ġuri 15, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 2 1 6 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddis. Sejnu għed seba votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddeċ. Komp ħamsa votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kont sitta, votazzjoni miftuħa. Għaddiet. Ġuri 16 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. Emenda 218 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Emenda 219 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maluqa għaddiet 220 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa. Maddiċ. U issa nivvotaw b'mod elettroniku fuq il test modifikat. Votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Għaddiet b'wieħed u ħamsin favur, 5 voti kontra u l-ebda stazzjoni issa l-vot dwar negozjar, il-votazzjoni miftuħ. The Votazzjoni maluqa. Għaddiet 50 favur, 5 kontra u l-ebda stazzjoni nifraħle. Mr. Voss, the rapporteur. Congratulations. Proset l rapporter colleagues, um, colleagues, just uh, for your timings. Mela, punta informazzjoni, ġela darba l-votazzjoni spiċċat kmini, ħaniqfu sal-parti li jmiss tal-laqa tagħna in-nofsija, ħaffifna ferm illum. Mela l-parti li jmiss tal-programm issa tibda fin-nofsija. Il-laqa konġunta malikon. Għalda stant pawza san-nofsija. Grazzi tal-għajnuna ta'kom fil-votazzjoni ta' dal-ħodu. Grazzi. We resume at 12.30. Nerġaw nibdew fil nofsija